Tana, Eżis kollegi. Nixtieq illi toħorġu mis-sala fis-silenzju jekk jogħġobkom biex ma tiddiskutux wisq eh, fil-passaġġi intom uħerġin jekk jogħġobkom.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 Ah, Hammer. Hammer, okay, Hammer. Great. Congratulations to Mr. Brock and Mr. Gautier. Nifraħ is-sur Brock u s-sur Lautieri, nifirħilkom, sinjur, iżda kollegi, jekk jogħġobkom, poġġu jew oħorġu mis-sara. Nifirħilkom it-tnejn lintom, sinjuri. Po głosowaniu. Wara l-votazzjoni. Il-punti li jmiss huma e, dikjerazzjoni tal-Konsil tal-Kummissjoni għatħejja tal-laqa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu tal-2011 u issa se ngħaddu għad-dibattitu se jkun miftuħ e, mis-Sinjura Curie. Signora, għandek il-mikrofoni. Grazzi ħafna sur President, sur Buzek, Kummissarju, membri onorevoli, sur Barroso. Jina nilqa l-opportunità li nider għawnek u dimkom qabel il-laqa mis tal-Kunsill Ewropew tafu sew illi se tkun laqa intensa ħafna minħabba l-avvenimenti eh, mhux previsti li saru f'dawn l-aħħar ġimgħat permettu li nadi nsemmi l-ewwel kwistjonijiet eh, li se jsemmew fil-laqa eh, u tafu illi se jkun hemm tliet temi prinċipali fuq l-aġenda. L-ewwel il-pakkett komprensiv ekonomiku nisperaw li dan se jiġi aċċettat l-Libja u l pajjiżi ġirien u l-Ġappun. Ippermettu li nibda mill-kwistjonijiet politiċi ekonomiċi. Il-Konsil nisperaw li se jadotta tal-pakket eh, sabiex jirrispondi għal kriżi ekonomika. U permettu li nsemmi sitt punti ewlenin ta' tal-pakket l ewwel net hemm il-konklużjoni tal-ewwel fażi tal-semestru Ewropew dwar il-konsolidazzjoni fiskali u riformi strutturali eh, illi hemm. Eh, kien hemm is-survey li sar u dan fih għandu numru ta' punti fosthom li rkupru eh, fejn hemm il-kompetittività Ewropea sabiex niksbu l-għanijiet tal-istrateġija 2020 u l-ewwel punti ta' dan it-trimestru se niksbu għal prioritajiet tal-struttura fiskali skont il-miri li saru mill ecofin Il-rapport li sar eh, ġimil uħ mill-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali nhar it-tnejn li għadda u se nżommu daw l-affarijiet in konsiderazzjoni meta naħejju programmi ġodda u programmi ta' eh, riformi ġodda f'dan il-programm. Bażat fuq dan se assessjat eh, id-dokument u hemmhekk se jsiru deċiżjonijiet importanti f'biċċa kbira tal-Istati Membri u l-Presidenza Ungeriża hi li u l-ewwel semestru eh, Ewropew sa l-2011 sal-Kunsill laqgħa tal-Kunsill tal-2011. U t-tieni punt huwa li nsaħħu l-gvernanza. Hawnhekk fuq il-kwistjoni l-Parlament Ewropew għandu rwol deċiżiv il-Kunsill eh, għamil pass importanti l qoddim il-Ministri eh, ftemu fuq l-approċ ġenerali tal-Kunsill relatat ma' sitt proposti ġenerali leġizlativi għat tisħieħ tal-gvernanza u din il-kizba eh, waslet biex jibdaw siru negozjati ma' dan il-Parlament. Palma ta' fuq il kunsil għandu eh, dati ta' skadenza sal-2011 eh, fejn irid jilħaq il-miri tiegħu tal-pakket. Erba' mis-sitt proposti huma suġġetti taħt il-kodeċiżjoni U nafu li l-data ta' skadenza taħt eh, dan ma jaffetwax per se il-Parlament Ewropew, iżda nemmen li din l-opportunità nixtieq nistaqsi l-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew sabiex niksbu eh, ftejim sal-aħħar ta' Ġunju. Dan jibgħat messaġġ ċar għall popolazzjoni u l-aktar importanti għal ċittadini tagħna Eh, li għanna eh, salvagwardjaw eh, l-euro u l-ekonomija tagħhom. Allura għanna responsabilità komuni fil-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni. Il-Prim Ministru tagħna għandu jiltaqa' ma' rapporters u l-koordinaturi li huma responsabbli għal dan il-pakkett u nittama illi se jkonna riżultat tajjeb ħafna fil-Parlament. U rigward settur bankarju permezz tal-istress test eh, li se jisiru u l-raba punt huwa l-pat tal-euro u l-adeżjoni eh, tal-pajjiżi li jixtiequ jissieħbu fiż-żona euro u se jsiru l-ewwel pjanijiet ta' azzjoni li se jkollhom jiġu implementati u l-finalizzazzjoni tal-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew u l-faċilitajiet tal-istabilizzazzjoni Ewropea eh, fil-laqa tal-Euro Plus eh, fil-31 ta' marzu kull kol kemm intom tafu li dan il-mekkanizmu eh, eh, se sejġi jinaħti se jingħata aktar informazzjoni aktar ta' fil-plenarji speċjali. Il-punt ieħor l-amenda tat trattat li ġat tkellimna dwarha u d-deċiżjoni fuq il-funzjonament, fit trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea se jirigwardaw propju l-ISM u għamnek nishtiq ringrazzja tal-Parlament għal dan il-vot pozittiv u nemmen li din kienet kontribuzzjoni importanti ħafna minna ħatakom. Palma tafu, palma tistaw taraw sar ħafna passi uh, eh, fiġdida kontra l-krizi, il-Parlament għet eh, ħej l-axħar Eh, passi tiegħu u qed jirrispondi għal kriżi għal stabilizzazzjoni eh, u qed ħej pożizzjoni għat kabbir u aktar impjiegi. U issa il-Libja u pajjiżi fit-tramunt fin-nofsinhar. Fuq tal-10 ta' Marzu, eh, fil-konklużjonijiet ta' 11 ta' Marzu, l-Kunsel ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda esprima tħassib tiegħu fis-sitwazzjoni preżenti fil-Libja u saħa eh, propju bis-sitwazzjoni ta' ksur tal-drittijiet tal-bniedem mir-reġim eh, kontra n-nies tal-Libja, ċittadini Libjani. L-għanu il-protezzjoni tal-popolazzjoni ċivili u appoġġ eh, għal ċivili Libjani għal aspirazzjoni tagħhom għas soċjetà demokratika. Il-Kulnel Kaddafi irid jati il-poter tiegħu minnu fih madux ehm, alleat mal-Unjoni Ewropea. L-ewwel net permettu li nsemmi sanzjonijiet fit-28 ta' frar il-Kunsill adotta deċiżjonijiet f'żmien rekord rigward il-miżuri restringenti kontra r-reġim tiegħu. Fit-3 ta' Marzu kien hemm aktar eh, Eh, limitazzjonijiet li waslu għal proibizjoni tal-vjaġġar aktar frizar tal-assi fost affarijiet oħra li jistaw jkunu utli u immorru l-in mill-passi li tieħdu eh, fir-reżoluzzjoni tal-Kumitat eh, tas-Sigurtà tal-Ġnus Mawda. Ħantikom rendikont tal-sanzjonijiet skont il-Kunsil tal-Affarijiet Barranin fit-21 ta' Marzu eh, il-proċedura tal-Presidenza Ungeriża biex sanzjonijiet jiġu mfirxa aktar. U dawn is-sanzjonijiet huma inklużi diġà eh, fil-Kumpanija Nazzjonali taż-Żejt Libjana. il-presidenza Ungeriża u koll resqet il-sigurtà tal-enerġija eh, għad-diskussjoni u l-impatt tal-energy market u energy supply, il-provista tal-enerġija u prova li l-UE mandiġ bizzejiet eh, ħazna ta' zejt u enerġija u din tur il-vulnerabilità tal-Europa u l-bżon ta' eh, politika aktar qawwija tal-enerġija fostom ehm, eh, l-bżon ta' diversifikazzjoni tal-provvisti. U rigward rezoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġinus Mauda eh, enfasizza determinazzjoni biex jitkontribwixxi propju għal dan. Eh, u ressa s-summit li wassal eh, għal rizultati pozittivi. L-Istati membri fost oħrajn huma lesti biex eh, jaħdmu flimkien eh, bil-sieħba internazzjonali mod partikolari l-Lega Arbija u entitajiet oħra biex jagħtu eh, kull tip tajnuna fid-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill u l-Istati membri ehm, se jimxu skont il-mandati kollha biex jipproteġu ċivili Libjani u se jiprovdu assistenza umanitarja għal dawk kollha li se jkun hemm fil-bżonn ovvjament aktar tard se nkunu qed ngħinu biex nibnu pajjiż demokratiku. L-UET tipprepara biex jipprovdi CSDP support eh, bħala risposta ehm, mill eh, ġnus maquda eh, U dawn l-azzjonijiet se jkunu qed eh, jirrispettaw l-użu ta' l-militari fost affarijiet oħra. U ġi mistaqsi wkoll biex jiġi żviluppat eh, aktar eh, għajnuna lil poplu Libjan fostom operazzjonijiet ta' sigurtà ċivili, etc. Kollox irid isir bl-aktar kooperazzjoni possibbli man NATO fost l-oħrajn. E, rappresentantoli se jkun qed jikkuntattja lill rappreżentantoli tal-Istati Uniti fosthom ukoll entitajiet e, fit-Tunizja u dawn huma kwistjonijiet urġenti sabiex inkunu nistgħu e, norganizzaw u niddiskutu fil-Kunsill aktar tard il-ġimgħa. U nfassizzajna wkoll is-solidarjetà ma' dawk l-istati membri li huma marbuta mod partikolari mal-movimenti migratorji u provdew l-appoċ tagħhom ukoll kif is-sitwazzjoni qed tevolvi. Il-Presidenza Ungeriża resqet il-kwistjoni ta' qudiem il-Kunsill tal-Intern eh, u tal-Ġustizzja u eh, beda fuq il-qafas ta' Frontex sabiex tina għajnuna hemmhekk. Permettu li nsemmi dak li eh, ġara wkoll f'ċerta sitwazzjonijiet Fit-23 ta' fral il-Presidenza diġà ħolqot mekkaniżmu eh, biex toħroġ ċittadini Ewropej minn ġol Libja u din ġi appoġġjata mir rappresentantori u koll, ispirata mill prinċipju li tħejja mir rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew biex nipproteġu eh, ċittadini, il-Presidenza Ungheriża għamlet dak kollu possibbli biex eh, Eh, T-Salvagwardja dawn in-nies u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Janusz Vali eh, flimkien ma' Signora Van Strong eh, taqaw ma marru dal-pajjiżi anzi fuq il-frontieri mal-Libja u tkellmu mal-awtoritajiet lokali u fil-starja tiegħu fil-frontieri qalu li mingħajr l-attakki mill-ajru is-sitwazzjoni eh, kienet murallar. Issa s-sitwazzjoni hija taħt il-kontroll eh, grazzi għall awtoritajiet Eġizzjani. Ek kif ma kienx hemm eh, dawn in-nies li telqu Iżda, is-sitwazzjoni mhijiex waħda ċara u ma nafux hekk se jkunx hemm aktar ġlied jew le. Eh, fit-3 ta' Marzu fuq il-kwistjoni ta' enerġija. Batna delegazzjoni biex naraw situazzjoni kif inhi hemmhekk eh, fejn kien hemm qtil eh, kien hemm madwar elf ruħ li kienu qed jidħlu fis-sija fl-Eġittu. u mm, fit-3 ta' marzu dawn kienu import la dan l-appoċ minnaħat tal-pajizi ġirin kienu importanti biex eh, naċċettaw eh, ħaddima migranti mod partikolari mill-Libja. Eh, rigward il-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea kien hemm rappreżentanti li kienu qed jikkoordinaw il-kwistjonijiet konsulari f'isem l-istati membri Eh, rigward il-pajjiżi tan-nofsinhar, rigward il-laqa eh, straordinar tal-Kunsill eh, qed naraw bidliet drammatiċi fil-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa u naraw futur li għandu jkun bbażat fuq id-demokrazija, ġustizzja soċjali u drittijiet tal-bniedem li għandhom jiġu rispettati U l-kwistjoni miex biss il-Libja hawnhekk iridu nkunu nafu li l-Bahrejn, il-Yemen qed nesperjenzaw eh, aggressjoni, azzjonijiet u aggressjoni wkoll eh, ngħidu li l-aggressjoni maħniex ħanaċċettawha. Ja, għal pajizi fir-reġjun, skont il-pajjiżi għal-reġjun li jiddeċidu għal-futur eh, li eh, jimxu b'mod paċifiku. Eh, għandhom jittieħdu passi eh, biex waslu għal eh, aktar prosperità, aktar demokrazija u distribuzzjoni aktar tajba għal performance, għal andament ekonomiku. U mm, tkellimna u koll mal-pajizi u li maniġġar tal-frontier u l-mizzuri biex jerġaw jittieħdu l-immigranti għal l-ura għal pajizom tal-oriġini ġi votazzjoni, ġi pjanat il-votazzjoni biex jiġu kontrollati u koll il-flows tal-immigranti. U kienem proposta u koll mill la tal-Komissjoni għal solidarietà mal-Mediterran skont l-approċ biex nużaw koll l-istrumenti kollha possibbli. possibli u il-proposti preżenti fil-Kummissjoni eh, skont il-kundizzjonijiet eh, taħt taħt is-sieħba għandhom ikunu msaħħa. Issa fil qosor biex ngħid li dwar l-ideati li semmejt aħna rridu nkabru eh, u nistaqsu għal aktar fondi għal pajjiżi tal-Mediterran għall-lajnuna minn hawnhekk u jina nemmen li se jkolli kooperazzjoni minna ħatakom. Eh, nemmen li rridu nerġaw ninvestu fil-fondi tal-familji eh, mm, operazzjonijiet tal-passat u nindirizzaw kol situazzjonijiet li jem taħt li jardi li għandhom jikoperaw mal-sieħba tagħna fin-nofsinar u għanna bżon ta' regoli ta' oriġini għandhom mifruxa fil-żona eh, euromediterranea u fl-aħħar net adozzjoni mm, sa' ġunju tal-2011 fuq regolament li saħħa eh, eh, l-aġir tal-Frontex dinja ċaħġa ta' bil fojz saħni għafawnek l-għalix għanna puntiħor fuq l-agenda skużawni jek kontet nitkellem fit-tul Iżda tant eh, qed jiġri affarijiet li xtaqt li l-Parlament ikollu ċampa ċara, stampa ċara ta' dak li kien qed jiġri. Grazzi ħafna. Grazzi. Signora Issur Jose Manuel Barroso, il-President. Grazzi, Sur President, Ministru Giuri, Onorevoli Membri kif għat eh, li f'dan il-Parlament il ġimali għaddit għaddiet dak li se tagħmel l-Ewropa, l-Kunsill Ewropew f'din din il-ġimgħa se jbiddel ħafna affarijiet, ġifiri se jbiddel il se jkun il-ġebla ta' xewka fit tweġiba tiegħi tagħna din il-kriżi. ġifiri se joħloq għafas ta' governanza ġdida u joħloq ukoll Unjoni Monetarja Ewropea li timxi fuq żewġ saqajn flok ma toqgħod it-sappab fit-triq tal-qudiem il-politika ekonomika ta' kull stat membru hija xi ħaġa li tinteressa l-istati membri kollha u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Għall-ewwel darba permezz tas semestru Ewropew għandna l għodda li għandna bżonn għal koordinazzjoni bikrija u qawwija tal-riformi tagħna qabel ma l-istati membri ifasslu l-politiki u l-budgets tagħhom għas-sena d-dieħla mhux biss hemm koordinazzjoni ex ante imma dan jista' jsir b'mod parallel mal-politika mal-politiki ekonomika u budgetarja il-semestru Ewropew għal ewwel darba imbeda permezz tal- l-istħarriċ tal-Kommissjoni li huwa bbażat fuq il-Strateġija Ewropea l-2020 ma maħsuba biex ikun hemm iktar konsolidazzjoni fiskali, korreġu sbilanċi makroekonomiċi u jiżguraw stabilità finanzjarja kollha li huma meħtieġa għal aktar tkabbir. Minajr dawn il-prerekwiziti ovvjament mhux se jkollna t tip ta' tkabbir illi aħna għandna bżonn, jiġifieri tkabbir sostenibbli, inklusiv u eh, għaqli. Eh, il-gvernijiet ta' zona euro li huma miftiħin ukoll għall-istati membri kollha li jixtiequ jissieħbu jirriflettu il-prioritajiet tal- ta' dak li aħna għedin niprofaw nagħmlu ma dan issa wkoll jaqbel 100% ma' trattat u huwa integrat fis-Sistema Ewropea ta' Governanza Ekonomika l boħra rrid nirringrazzja lill parlament għaliex nemmen li l-pożizzjonijiet qawwijin illi ħadan il-Parlament għenu biex niżguraw li l-approċċ komunitarju seta' jkun magħruf anke fil-patt tal-Ewro. Il-pat għall-euro jaraf ukoll ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni fuq il-fiskalità u regolamentazzjoni eh, finanzjarja bħalma tafu l-Kummissjoni qiegħda eh, taħdem fuq proposta biex tintaxxa s-settur finanzjarju kull stat membru meta jkun qed jimplementa il-patta stabilità u tkabbir irid isegwi rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni kif ġie deċiż il-ġimgħa li għaddiet u nikkwota meta id-deċeda fuq il-patt il-passi li rridiet jieħdu l-Kunsill qiegħed eh, jistenna ir-rakkomandazzjonijiet tal kummissjoni u nkella jispjega l-pożizzjoni tiegħu bil-miktub. U ovvjament dan huwa il-prinċipju eh, li wasalna l 11 ta' Marzu huwa prinċipju politiku importanti ħafna illi jista' jiżdied mal eh, deċiżjonijiet leġislattivi importanti li ttieħdu u xuħut illi intom qegħdin tħejjuhom bħalissa. Sinjuri membri tal dar il-Parlament, il-konsolidazzjoni fiskali miex għan fi għan nifissa minajra, memx fiduċa minar fiduċa, memx investiment mingħajr investiment, memx kabir. Imma il-mira tana kifat f'dan il-Parlament kemm il-darba il-mira tana uja it-kabbir li jkun sostenibli u inklusiv U dan għanna bżonnu kol biex insaxħu l-ambjent tan negozju rridu in nikkompletaw is-suq intern u wieħed mill-għanijiet tagħna għal suq intern huwa għapropju il-bażijiet differenti f'dak li għanda xaqsam it-taxxa u għalhekk il-Kummissjoni proponiet u prezentat proposta għal taxxa, bażi ta' taxxa komuni għal taxxa fuq il-kumpaniji dana sabiex nkunu nistaw nkunu nistaw nisfruttaw il- um, il- il-potenzjal kollu tassu u hekk insaħħu il-kompetittività tal-Ewropa rridu nagħmlu iktar biex noħol u iktar impjeg iktar mobilità mhux inqas iktar promozzjoni ta' inċentivi ta' taxxa u rridu tkabbir illi joħloq iktar tkabbir li jagħmel ġid għall-impjeg u li jista' jsaħħaħ l-ambjent għall-impjegi l-Stati membri qegħdin jiffinalizzaw il-programmi ta' riforma nazzjonali tagħhom kif ukoll il-programmi ta' stabilità u konverġenza. Irrid ngħid illi li aħna jkollna eh, programmi li huma ċari u ambizzjużi huwa essenzjali għall-implementazzjoni b'suċċess tas semestru Ewropew u issa huma jiddependi mill-istati membri li temmu dan ix-xogħol sa tmiem ta' April il-ġimgħa li għaddiet il-Kunsill qabel fuq l-approċċ leġislat ġenerali fuq il-pakket ta' governanza ekonomika u nixtieq nirringrazzja l presidenza Ungariża l-isforzi kollha li għamlet li waslitna għal kompromess. Issa se jibdew in-negozjati mal-parlamenti tagħkom u naf il kommissjoni tista' torbot fuq l-appoġġ ta' din il-Kamra. Umbat ikonna fejn finalizzat sa' ġunju, umbat il-qafas ekonomiku ikun fil-post ikonna l-odda kollha sabiex ikunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tal-budgets nazzjonali, programmi ta' stabilità u konverġenza kif ukoll programmi ta' riforma nazzjonali sal-2012 permezz tal-Fond ta' Stabilità Finanzjarja Ewropea <clears throat> u sa l-2013 ikonna il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropea ikonna għodda biex nigarantix l-istabilità tal-zona euro kollha kemm jekk ikun hemm bżonn. Tnejn li għadda il-Ministri tal-Finanzi qablu li se jwaqfu mekkanizmu ta' stabilità Ewropea eh, bil-kapacità ta' self effettiv ta' 500 biljun euro dan huwa pass importanti li l-Kummissjoni ilha tippromovih wara il-proposti tagħna il-ftejim fuq l-ISM illi jindika il rwol ċentrali tal kommissjoni fil-proċess kif ukoll l-involviment tal-Parlament Ewropew. Ikun responsabilità tal-Kummissjoni li tagħmel evalwazzjoni flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew l-esistenza ta' xi riskju għall istabilità finanzjarja ta' żona ewra kollha kemmi u li tagħmel analiżi ta' sostenibilità tad dejn pubbliku tal-Istat membru konċernat. Barra minnek ikun ir-responsabilità tal-Kummissjoni li tkun fuq il-linja ta' quddiem biex tagħmel valutazzjoni ta' bżonnijiet eh, finanzjarji reali tal-istat membru li se jibbenefika kif ukoll il-natura il natura tal involviment tas settur privat li jkun rekwiżit il-Kommissjoni flimkien ma l-IMF u flimkien ma l-ECB tkun responsabli biex tara li kunem konformità mal kondizjonalità politika meħtieġa minn program eh, ta' ġustament makroekonomiku. Il-kondizjonalità tal-politika eh, li twaqqaf taħt sorveljanza imsaħħa jew ta' program ta' aġġustament makroekonomiku se jkun konsistenti ma' sorveljanza Ewropea ta' dan il-qafas u jrid jiggarantixxi rispett ta' proċeduri Ewropej għal daqstant anki l-wol tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-lan il-Kummissjoni għandha ħsieb li tipproponi regolament tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli bbażat fuq l-artiklu 136 ta' trattat li jiċċara il-passi proċedurali meħtieġa sabiex eh, ninkludu l-kondizjonalità politika fid deċiżjonijiet tal-Kunsill u niżguraw konsistenza mal-qafas ta' sorveljanza multilaterali fl-Unjoni Ewropea il-Kunsill u l-Kummissjoni jinformaw il-Parlament Ewropew fuq bażi regolari dwar it-twaqif u l-operazzjonijiet tal-ISM Għalek, onorevoli membri, narrit nikkonferma dak illi intqal fitra mill-Kommissarju Ren u l-President tal-Eurogroup Jean-Claude Juncker li l-ek sur bużek, ġifir naħseb illi fl ħar mill ħar għanna ftejim li huwa kompatibli 100% ma' approċ komunitarju u rrit għal darbohra nirringrazzja l-Parlament għall-interess u l-impen għal dan l-approċ Fu il eh, fir rigward ta' stabilizzazzjoni finanzjarja l-istati membri irridu jammettu illi hemm ċertu dipendenza fl-ekonomiji tagħhom imma hemm bżonn iktar sistema bankarja soda hija meħtieġa sabiex ikun hemm irkupru ekonomiku sostenibbli se jisiru eh, sensila ta' stress test mill-LBA, l autorita l-ġdida li twaqfet tal dan id-dan. Trasparenza hija essenzjali sabiex dawk li jfasslu l-politika investituri jistgħu jagħmlu ġudizzji informati u għalhekk għandna wkoll din ir-rieda illi inkomplu b'dawn id-deċiżjonijiet ibsin imma indispensabbli. Wara il rapport eċċellenti ta' Sinjura Gjori li hija rappreżentanta tal-Presidenza Ungeriża mhux se nerġa' semmi il-Libja u l-nofsinhar ta' zona tal-Mediterran. Ma ngħidilkom li l-Kummissjoni ehm, kella rwol importanti biex tikkoordina l-tweġiba Ewropea f'din il-kriżi umanitarja fil-Libja Eh, mobilizzajna 30 miljon euro biex natu assistenza l refugġati u l-immigranti u għanna bosta timijiet eh, fil-post biex nżommu kontatti mal pajjiżi tal-oriġini u donaturi. Il-mekanizmu tal-protezzjoni ċivili tal-Kommissjoni edha u kol ta' tappoġġa l-istati membri, il-Kommissarju Malmstrom u oħrajn kienu attivi ħafna f'dan. Ix-xogħol L-azzjonijiet militari fin no-fly zone implementati skont il- um, Rizoluzzjoni tal-Konsil tas Sigurtà tal-ġnus Maquda 1973 li uh, rridu jiġu meqjusa meta wieħed ikun irid jagħti assistenza umanitarja kemm uh, fil-frontirja jew inkella fil-Libja infissa dana hemm bżonnu sabiex inħarsu l ħajja tal-persuni ċivili Waqt li din is-sitwazzjoni qiegħda tinbidel inħin kollu hija sitwazzjoni komplessa l-aħħar, aħna maħniex laqas qegħdin ninsew il-għana ħari tagħna illi jkun hemm zona tal-Mediterran ta' nofsinar illi tkun demokratika, stabli u fejn ikun hemm ħafna prosperità il-mekanizmu tal kummissjoni għal protezzjoni ċivili qiegħed jikkoordina wkoll il-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għal eh, lajk biex tagħti għajnuna lil ġappun u mill-ġimgħa li għaddiet eh, aħna saħħaħna l-preżenza tagħna fil-pajjiż bil-timijiet eh, ta' protezzjoni ċivili u esperti nukleari. Aħna rridu kolli talmu minn dak li ġara fil-Ġappun għalhekk il-Kummissjoni proponiet li tiċċekkja il-sigurezza tal-siti nukleari permezz ta' stress test fuq l-impjanti nukleari kollha li jinsabu fl-Ewropa dawn l-istress tests iridu wkoll isiru fil-pajjiżi ġirien tagħna u l-in minnhom taħt ir-responsabilità ta' l-IAEA. E. Nittama ovvjament illi il-Kunsill Ewropew se jikkonferma u japprova din eh, l-orjentazzjoni. Eżis membri bħalma tafu aħna għanna aġenda mimlija daqsbajda għal-Konsill Ewropew li jmiss u l-Kommissjoni ila taħdem sfiq biex eh, tħejji din it-tweġiba komprensiva Ewropea għal kriżi eh, li l-in mill-frontieri tagħna imma anke fir-rigward tas-sitwazzjoni ekonomika. Aħna flimkien mal-Parlament se nkunu voluti ħafna fl-implementazzjoni ta' din it-tweġiba kompluta għal kriżi ekonomika u dan se nagħmlu fis-spirtu ta' Trattat ta' Lisbona illi jiġifieri f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Parlament u tistgħu isserħu moħħkom illi aħna se nkomplu dejjem nirrispettaw din ir-responsabilità u grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Mr. President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 il-Konsill Ewropew se jerġa' jiltaqgħu ġimgħatejn wara xulxin fi klima ta' tensjoni internazzjonali, nuqqas ta' ċertezza fil-Ġappun, telfin ta' ħajja u ma' diffiċli li wieħed jikkwantifikhom, nuqqas ta' ċertezza fil-Mediterran fil-waqt li popli oħrajn li qegħdin ukoll huma kontra id-dittaturi li qegħdin imexxuhom. Ovvjament dan ukoll kollox għandu effett fuqna l-Ewropej dak li ġara fil-Ġappun eh, rajni ħahna bajnejna ħafna familji il-milquta minn telfin tal-maħbubin tagħhom u anke minħabba dak li uh, eh, il-biza minħabba dak li qed jiġri Fukushima minħabba l-impjant nukleari u l-periklu li dan jista' jirrappreżenta lina dawn iridu nqisuhom kollha bħala pajjiżi dawk il-pajjiżi kollha mod partikolari li għandhom Impjanti nukleari u importanti li norganizzaw uh, dibattitu fuq is-sikurezza tan-nukleari mingħajr ma ninsew li aħna fl-Ewropa irridu nsiru indipendenti minn perspettiva tal-enerġija il-kapijiet tal-gvernu tal-istat ta' 27 stat membru se jaħdmu eh, din il ġimgħa fuq is-sitwazzjoni tal-Liba biex eh, jħarsu l-ċittadini tal-Libja mill-attakki. mill attakki Mil Eh, kien hemm bosta stati Ewropej ukoll illi ħadu l-inizjattiva biex jgħinu lil poplu fil-Libja. Il-grupp tiegħi jixtieq illi l-Kunsill ikun pass il qudiem biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu progress aħna rridu ngħinu imma qatt ma nimponu dan huwa id-dmir tagħna bħala ġirien Sur President eżis kollegi wara il summit ta' zona euro tal-li sar il-ġimma li għaddiet li witta tri il-miżuri importanti tal-Kunsill Ewropew issa se jikkonċentraw fuq it-tisħiħ tal-euro u l-progress tal-governanza ekonomika. Il-grupp tagħna jaqbel li għandna nżidu l-fondi disponibbli biex nappoġġaw l-euro u għal eh, eh, biex nkomplu nużaw l-istrumenti għad-dok li aħna użajna biex nejnu il-Greċa fost oħrajn. Eh, sens ta' responsabilità li wrew l-istati membri fi kriżi li qatt ma rajna bħala minn mindu eh, eh, inħolqot l-euro. Aħna u madana kollu li situazzjoni eccezzjonali li eh, inqalat minħabba il- il taħwit fuq livelli ta' finanzi nazzjonali ma, ma jsirux ir-regola hawnhekk il-regola komunitarja trid tibqa' ir-regola u l-metodu intergovernattiv irid isir eċċezzjoni il-Kummissjoni tas Sur Barroso edha tejna biex namlu dan anke għaliex huwa essenzjali għal tal-Unjoni na mandi ebda dubju li l-President Van Rompuy se jirnexxielu jikkonvinċi l-kapijiet tal-gvern il-ġimgħa se jiġi adottat ukoll il-pat fuq l-euro pat li aħna nilqgħu eh, għaliex dan joffri dak li jena nitolbu għal xur sħaħ jiġifieri konverġenza tal-politiki budġetarji, soċjali u fiskali bejn l-istati membri jina da għattu se nerġa' ngħidu solidarjetà Ewropea se tkun aċċettabbli biss jekk hija ma jarawha bħala xi ħaġa mistħuqa u tkun ġusta il-kondizzjonijiet ta' xogħol għandhom jittejbu u jekk anke l-kumpaniji tagħna jirnexxilhom illi jaħdmu f'ambjent fiskali li huwa paragonabbli Bżonni li namlu progress ukoll fuq il-pakket ta' governanza ekonomika u nqisu wkoll kif xira il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ko leġislatur fuq erba' minn dawn is-sitt dossiers li qed diskussi. Aħna irridu Eh, ikunu Ewropa ta' tkabbir u għal daqstan dawn il-miżuri imexxuna fid-direzzjoni tajba permezz tagħhom l-Ewropa se tkun tista' terġa' tibda timxi il qudiem eh, fuq bażi soda u li tassew iweduna ġejjieni. Mr. President. Grazzi, Is-Sur Martin Schulz. Fir President. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett nixtieq ngħid nawgura l sbaħ xewqat lill President Barroso fil-ġurnata ta' sninu. U nittama li din 15-il sekonda li użajt sabiex jiena nawgura li sbaħ xewqat lill President Barroso m'intomx qed naqsu għomli minn ħin li għandi dispost sabiex nitkellem jien. Jiena ma nistax inkun daqshekk kiċidat daqs kemm intom qed tkunu, jiena naħseb li aħna ninsabu fl-ar sitwazzjoni li nistgħu ninsabu fiha. Bdejna mill-Libja ma ħsibx li kien hemm xi azzjoni li kienet imħejja b'mod daqshekk traskurat u b'mod daqshekk maġġel u bla doġġ. Mhux qed ngħid li mhijiex tajjeb li ngħinlu lin-nies iżda hija bla koordinazzjoni ta' xejn din l-azzjoni l-Ewropa f'daqqa waħda qiegħda tibblokka kollox u kollox kulħadd tar-rasu mhix koordinata, aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn aħna rridu naraw x'bilanċ intlaħaq. Ilna sena għaddejna għaddejjin din il-kriżi. U issa nistgħu naraw li f'erba' ħames xhur fil-fatt aħna rridu naraw x'bilanċ intlaqħaq. Il-Grigi kellna nejnuhom u s-serba xur wara għandna dan il-mekkanizmu ta' għajnuna. Aħna m'għandniex bżonn dan is-sistema ta' għajnuna. Erba xur wara, issa mbagħad qed innejdu wara li għedna li m'għandx bżonn din is-sistema ta' protezzjoni, qed ngħidu li għandna bżonn iktar flus. Jiena naħseb illi din diskussjoni fuq l-Eurobonds ukoll qiegħda tkun eżaġerata u kulħadd qed jiddiskuti kif jidirlu, aħna m'għandniex bżonn ta' tmexxija ekonomika l-istess nies illi fil-fatt jixtiequ li dan isir huma qegħdin jieħdu gost illi bħalissa issa nexxinna nilħu tmexxija ekonomika. Huma kienu responsabbli mhux qed jistħu meta qed jiċċelebraw. Jiena nittama u nixtieq li nappoġġjak f'dan sur Barroso mhux bħala rigal għalik biss fil-ġrata speċjali tiegħek, iżda nittama li dan ikun veru dak li inti ħabbart minħabba li aħna rridu nħarsu lill-Ewropa. Irridu naslu għal metodi oħra illi huma differenti minn dawk li qed tiddiskrivi Sinjura Merkel bħala l-metodi ġodda Ewropej. Jiena naħseb illi aħna qegħdin ngħidu ħaġa ġurnata mbagħad laħda namlu nagħmlu l-oppost. Aħna Eh, mhux biss qegħdin ninsabu fil-fatt fi kriżi tal-euro, iżda kriżi tal-gvernijiet tal-pajjiżi li għandhom l-euro. Fil-Portugal il-koll kemm aħna qegħdin nittamaw li dan il-gvern li jista' fil-fatt jimplementa dawn il-miżuri kontrast mal-Greċja fil-fatt naraw illi aħna dawn l-mżur kienu implementati u mhux nħallu l-reċtar tal-partit tal-oppożizzjoni. Jieħu preċedenza. Jiena ftit jim qabel dan is-summit qegħdin naraw li aħna għandna dan il-pakkett li huwa ppreżentat u mbagħad il- Issa ftit jim qabel qed imorru sabiex jiddiskutu dan il-pakkett. Jiena l-ġimgħa li għaddit tkellimt ma' ħafna esperti dwar din il-kwistjoni. Ġifieri jekk l-ewro għandux il-fiduċja ta' kulħadd u tweġiba li jiena eh, irċevejt, kellimt ma' l-President tal-Eurogroup, ma' l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, iżda ma' esperti oħrajn u kollu, għallu li iva l-monita euro hija stabli, monita euro għanda għanda l-fiduċja tan-nies. Iżda aħna m'għandniex fiduċja fil-gvernijiet ta' dawk il-pajjiżi li għandhom l-ewro minħabba illi kif jista' jkun li inti kollok fiduċja f'dawn eh, il-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi li qas jirnexxilhom iżommu tliet sodi. Din dan huwa eh, din hija l-problema li aħna għandna qudiemna bħalissa. Il-metodu li aħna żilna huwa żbaljat l-euro hija stabbli, hija b'saħħitha, issa trid tikkompeti mal-kontinenti mal-muniti ta' kontinenti l-oħrajn. Ejja naraw illum kif hija fis-sitwazzjoni meta mqabbla mad dollar jew ma' muniti internazzjonali oħrajn. L-euro hija importanti ħafna iżda minħabba l gvernijiet li mhumiex stabbli l-euro qed tintefa' lura. U aħna nafu li l-ewro tista' tkun il-bażi tal-istabilizzazzjoni tal-munita u li bekk aħna nistgħu fil-fatt insaħħu il-seta ekonomika ta' din il-munita. Iżda sfortunatament fl-aħħar elezzjoni reġjonali aħna qegħdin naraw illi hemm bosta elementi oħra li qed jieħdu preċedenza fuq il-ġejjini mill-ġejjini tal-Munita Euro. Jena nittama li dan il-weekend l-affarijiet ħajimxu tajjeb, nittama li l-miżur li għandhom ikunu implementati ikunu implementati. Nisper nerġgħu mmorru lura wara li nkunu għamilna suċċess, però għandi d-dubji tiegħi u jiena dispjaċini ngħid li wisq nibża li dak li aħna ilna eh, nesperjenza u dil-aħħar sena ħad tkun tibqa' għaddejja b'dan ir-reċċ din il-parodija. Sur Hofstadt, erba minuti u nofs. Tara, kullħat eh, mill-sinjal ta' zodjak ta' Leri zawnek imma xorta waħda għanna kemtejn xnajdu fuq il-patta l-Euro sur President għalli xuwa veru li sa' kullħat irrit li għanna bżon ta' governanza ekonomika ma' il-punt huwa essenzjali il-patta l-Europa data sew se joħloq din l-Unjoni Ekonomika, dan il-pat se joħloq il-Governanza Ekonomika Jiena ma nemmenx ta' laqqas għal sekonda waħda għal raġuni sempliċi għaliex mhijiex il-Kummissjoni li qiegħda tmexxi dan il-proċess li għadhom l-istati membri u da mhux jien qed ngħidu jien għandi testa u qudiemi it-test tal-11 ta' Marzu, it-test li se jkun approvat għada u petada u xi jgħid dan jgħid il-lanijiet huma deċiżi mill-kapijiet tal-gvernijiet illi l-impenji jittieħdu mill-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet illi segwitu jrid issir mill-kapijiet tal tal-gvernijiet u tal-istat. Mela l-Kommissjoni xini tagħmel? Segwitu tekniku biss xejn iktar? Is-seta kollha qiegħed fidejn il-Kunsell u dan kien dak li ġie il-trattat tal Lisbona tfalli u dan li se jwasal għal falliment ta' dan il-pat. provaw li rridu fil-weekend imma eh, ippreparaw malar kem jista' jkun eh, pjan ta' sew għal governanza ekonomika pjan li għat seta kollha lill kummissjoni li huwa bbażat fuq koditi ta' konverġenza u dan ħodduh fuq lill konsil naf li se jgħidu le mhux dejjem jgħidu le imma komplu iġildu iġġieldu flimkien magħna u taċċettawx din il-proċedura u l-proposta li għandkom dimkom bħalissa għaliex mhix bizzejiet u mhix se tistabilizza l-euro fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Dak huwa l-ewwel kumment li xtaqt nagħmel it-tieni, Sinjura President. Eh, tirrigwarda dak li qed jiġri fid-dinja qarbija u diskussjoni li kellna hawnhekk madwar ġimgħa ilu. Hemm bżonn illi ngħidu illi mill-ewwel daqqa tajna raw x'għamlet l-Ewropa, x'għamlet l-Ewropa. Insomma, xejja affarijiet kbar fil-bidu tiftakru illi ma tantx konna ħerqana li nitkellmu dwar dak li qed jiġri fid-dinja arbija x'konna qed ngħidu dak fundamentaliżmu Iżlamiku. L-ewwel ħaġa li għamilna fil-istituzzjonijiet Ewropej u mbagħad fir-rigward tal-Libja u rejna in-nuqqas ta' għaqda li hemm fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa tal-mistħija illi fil-Kunsill tas-Sigurtà l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma ħadux pożizzjoni waħda kien hemm tlieta li votaw iva wieħed illi astjena. Allora jiena ngħid dan imur kontra trattat għaliex fit-trattat hemm l-artiklu 34 ta' trattat illi jgħid li jekk fl-istituzzjonijiet nitkellmu dwar politika barranija l-Istati Membri tal-Unjoni għandhom id-dmir, id-dmir illi jikkoordinaw il-pożizzjoni tagħhom u jkollhom l-istess pożizzjoni. Għamin dan ma naħsibx Anzi, aħna morna kontra dan l-artiklu 34 ta' trattat u tillet net bat, skużawni, il birra il-Sinjura Ashton kienet eh, emmek u naħseb il-lum eh, eh, suppost li kienet hawnhekk illum meta qed nitkellmu fuq dossier daqshekk importanti hemm nuqqas ta' strateġija Ewropea f'dak li qed jiġri fid-dinja qarbija. Jekk aħna noħorġu deċiżjonijiet mill-Unjoni Ewropea ħaġa skandaluża il-ġimgħa li għaddiet d-dim il-fett is-Sur il Kupel li huwa wieħed mill-kollaboraturi tas Sinjura Ashton għal aħna irridu nifmu s sitwazzjoni f'Barrejn u li l awtoritajiet kellhom il-raġun il li jerġgħu eh, daħlu il- l-ordni u l-paċi fil-waqt li persuni ġew midruba u uħut il-fuħajietom. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin li taqaw nhar it-tnejn li għadda fil-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin x'qalu daw qed nitkellem issa dwar il-Bajrejn, il-manifestanti kellhom Eh, jieqfu milli eh, jintimidaw. Jiġifieri minflok ma nappoġġaw flimkien ma l-Unjoni Ewropea din ir-rivoluzzjoni dawk illi ħarġu fit-toroq, dawk illi ġildu, dawk illi anke inqatlu, x'għamilna aħna ngħidu eh, le irridu noqogħdu attenti Allura jina dak nixtieq li sinjura Ashton tiġi għaw fil-plenarja u tispjega x'inhi l-approċċ u l-istrateġija li se segbu fil-Barejn, fil sirja fil-Yemen, x'sanzjonijiet se napplikaw u ma' min se nagħmlu dan dak irridu nagħmlu malar kemm jista' jkun din il-pozizjoni ta' ħafna eh, del-mod kif qed iġburuhom ħafna kapijiet tal-gvernijiet Ewropej xi ħaġa tal-mistħija. U kienu sakra dilek tollogħu tora Essur sur Zara Dill, żewġ minuti. Signora. Grazie ħafna, Signora President, jena naħseb illi fil-fat jista' jkun naslu għal xi t tajbin. Issa, f'dak li xaqsam koordinazzjoni tmexxija ekonomika stabilta zona euro aħna din narraw illi hemm normalizzazzjoni tal aqda fiskali u l-Parlament sfortunatament kienet ikollu rwol importanti ħafna dwar dan. Il-pożizzjoni tal-tax base konsolidata hija riskju li tista' teddet il-kompetittività bejn l-istati membri din tista' tagħmel dannu l-ekonomija u tista' tbiet ukoll l-interess tan-negozju minn dawk li jimponu din it-tax base din tmur lil inwies eh, minn dak li aħna nixtiequ U aħna dak li rajna kien li kien hemm xi stati membri xtaqgħu jintervjenu fis-sovranità fiskali ta' stati membri oħrajn intom tafu fuq xiex qegħdin nitkellmu fuq bullying li vera jħamrilna wiċċa li kien sar fuq l-Irlanda sadwar dwar il-Libja. Nafu li dawn l-iżviluppi ta' dan l-aħħar li saru fil-Libja fakruna għal darba li aħna ma nistgħux nistennew iżejjed minn dawk minn dik li qed insejħula l-politika tal- l-Unjoni Ewropea tas Sigurtà u l-Politika Barranija. Il-Prim Ministru Cameron, President Sarkozy, mexxew id-deċiżjonijiet u mhux ir-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi bekk aħna nistgħu naraw biċ-ċar li hemm limiti għall-integrazzjoni f'dan il-qasam. Iżda mhux biss dan il-qasam, l-ebda stat membru ma jista' jħossu obbligat illi Eh, jagħmel iktar minn dak li jaħseb li huwa ġust. Din hija dan huwa punt validu għal politika barranija kif ukoll Aħna nasbu l-integrazzjoni mhix l-iktar punt prinċipali, madux l-iktar punt prinċipali. U jiena nista' nifmu dan il-punt u nittama l-Kunsill Ewropew kun jista' jaċċetta dan il-punt ukoll. Ningrazzjak. Sur Lamberts. Signora President, Sur Barroso diġa tella imma qal li l-fiduċa hija l-bażi ta' kollox. Il-fiduċa ta' ċittadini tagħna qiegħda tisparixxi iktar qed tisparixi iktar malar mill-ilma mir-reattur ta' Fukushima. Aħna ma nistgħux inkomplu kif konna qed nagħmlu qabel, iva, irridu mmorru lura Iva, rridu niqfu niddependu daqshekk fuq l-enerġija fossili. Iva, l-ekonomija tagħna titkun hemmhekk biex taqdi ċittadini tagħna ma nistax nibbażaw l-ekonomija tagħna fuq id-dejn pubbliku jew privat jew fuq id-deficit jew l-ispekulazzjoni. Dan kollu ċittadini jafuħ, ċittadini jafu koll li dan jitlob imbidliet profondi u radikali minna tal-gvernijiet, tal-kumpaniji u anki minna tagħhom. U ma jafuħ dan u jħossuħ dan, jafu li dan il-bidliet radikali u ma komplikati ħafna u ma komplikati, ma nistax namlu kollox ximkien imma rridu nibdew ximkien. Imma l-problema hija li ċittadini tagħna hija dejjem bl-istess post eh, li nibdew, dejjem nibdew innaqsu l-ispiża pubblika għalhekk min ibat l-iktar dawk l-iktar vulnerabbli nibdew billi niflessibilizzaw is-swieq tax-xogħol għalix meta nkunu hemm bżonn ta' bidla dejjem nitkellmu dwar iktar flessibilità u inqas sikurtà. Jiġifieri il-politika tagħna hija eh, ta' żewġ passi, żewġ pissijiet differenti. Aħna x'nistennew minnaħa tal-Kunsill huwa li lin minn dak li għandna quddiemna llum imma li jkun hemm inizjattivi kuraġġużi biex ikun hemm mit-taxxa b'mod stabbli. U iva, vera, fuq dawn irridu jibbażaw ruħom il-kumpaniji u mhux li jkollna eh, il-bażi eh, konsolidata li se jkun il-bidu u tmim ta' kollox fil-politika eh, fiskali u mbagħad li da kontra l-frodi u il-tax havens dak kollu li għanna għoddimna fuq uh, governanza ekonomika se jfalli għaliex m'hemmx eżempji storiċi uh, ta' unjoni monetarja illi taħdem mingħajr unjoni fiskali robusta, jiġifieri ma noqogħdux nitratinu, ma noqogħdux inlaqalqu, ma noqogħdux nkunu egoisti dwar l-industrija u l-finanzi dawn huma mhux stress test ġodda illi sejtuna iktar sigurtà. Rajna illi xkieq sarfu l-stress tests. Kollox kien sejjer tajjeb anki fl-Irlanda l jbirek. Issa, ma, aħna ma rridux regoli illi eh, li se jidħlu fis-seħ fl-2019. Iċ-ċittadini tagħna ma jridux illi nkomplu nistennew U naħseb li dan huwa l-prezz tagħna illi nistgħu niksbu il-fiduċja taċ ċittadini tagħna, fiduċja li tippermettilna illi nidħlu fis-seklu 21 eh, b'ottimisti. Grazzi. Skita pari tollogo για τρία λεπτά εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Wirtschafts- und Herr Präsident, għaqda monetarja mingħajr ma jkun hemm koordinazzjoni ekonomika żgur li ma tistax taħdem fir-realtà. Il-pakkett ta' stabilità u tkabbir identifika ċertu elementi importanti u l politiċi li jiftiemu fuq dawn il-punti prinċipali. Aħna nafu li fil-fatt m'għandniex l-intenzjoni naħolqu kunċetti ġodda politiċi il-limitazzjonijiet tal-pakket ta' stabilta ma nżamx ma zammejniex miegħu. Kien hemm xi situation darba li dan il-patt ma kien il-prinċipji ta' dawn il-patt kienu miksur, iżda ma kien hemm l-ebda sanzjoni li kienet imposta. Jiena naħseb illi issa rridu noqogħdu attenti u naraw li jkun iktar kontroll u naħseb illi kulħadd kull persuna li kellha kumpanija taf kif huwa diffiċli li jkollok bilanċ fil-budget iżda dak li għandu x'jaqsant mexxija ekonomika u l-mekkaniżmu permanenti ta' stabilta aħna nibżaw li aħna mhux biss ħanwaslu għal tfaddil u nittamaw li dan ħajkun metodu sostenibbli iżda aħna nafu li l-ebda stat li kollu daqshekk dejn u ma jkunx jista' jħallas jista' joħroġ minn dan id dej jekk huwa jkollu jiffinanzja d-dejn permezz ta' krediti b'interessi għoljin ħafna. Hekk id-dejn jista' dejjem jistiet, speċjalment meta mbagħad il-ħin tal-ħidma jittawal, jinqsu l-pagi, jinjoqos l-investiment fl-edukazzjoni, taħriġ, eċetera, eccetera, mħabba li bekk. Ma nkunux nistgħu nifukaw fuq il-produzzjoni. Issa f'dak l-għandu xieqsam dan il-pat ta' stabilità u Mwix eh, ħaj wassalna sabiex nilħu aħna dan l-anaħħari tagħna, sa dwar dan il-pakkett Naħseb illi huwa tajjeb illi aħna nitkellmu fuq il-fatt illi għandna bżonn ta' ħafna ħafna investimenti. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam li ntawlu l kreditu u naraw illi aħna fil-fatt ikollna iktar iktar prosperità u iktar stabilta fl-istati membri tagħna.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 Grazzi ħafna, Signora President, nafu li dan il-pakket għandu lan li saħħaħ il-sistema Ewropea u naħseb li dan wassal ħajwassal għal fatt li aħna ħan naġlu ftit il-proċess fl-Ewropa. U nafu li dan Kien pakket li kien mitqis pjuttost pożittiv u nittamaw li permezz tiegħu aħna nkunu nistgħu fil-fatt b'xi mod jew ieħor. Nerbu l problemi finanzjarji li għandna qudiemna issa nafu li għandna daqsxejn ta' problema bis-swieq u din dal-pakket ta' stabilità ekonomika u tkabbir fil-fatt wassal f'perjodu meta għandna ħafna stati membri din ibatu minħabba sitwazzjoni ħażina li huma għandhom fid-dejn pubbliku meta aħna jkollna prezentazzjoni ta' xi munita li tkun ikkalkulata skont eh, kalkolu bid-dollari ma nafx jekk aħna ma nistgħux fil-fatt nintervjenu grazzi għall miżuri tagħna, grazzi għal dan il-mekkanizmu ta' appoġġ. Forsi għadu ma wasalx il-waqt, ma nafx. Għal bosta gvernijiet fl-Ewropa, però aħna rridu nerġgħu intennu għal darbohra l-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi toħloq sistemi ġodda ħalli għadan nkunu nistgħu nieħdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn. Pereżempju, il-preżenza tal-laqda monetarja mingħajr koordinazzjoni din dan kien riskju li fil-fatt aħna sirna nafu bih b'mod konkret jiena naħseb li aħna rridu nidu deċiżjonijiet kuraġġużi u waqlin u nagħmlu dak li għandu jsir issa dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar dan il-pakket tal-ewro naħseb li aħna naqblu magħhom u l-munita tal-ewro xorta għadha tibqa' b'saħħitha Però parti minn hekk aħna rridu nikgarantixxu li dan ma jgarantix ma jgarantixx biss l-istabilità ta' din il-munita iżda li jgarantixxi wkoll eh, tkabbir u stabilità ġdida l-Ewropa li aħna nżommu u noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol għal ċittadini tagħna u anke għaż-żgħażagħ, speċjalment għaż-żgħażagħ. Grazzi ħafna Sur Martin. Grazzi ħafna, Signor President. Pala wieħed mill-partita li jina favur l-Ewropa u 500.000 persuna li votaw għalija jaħsbu hekk ukoll. Nasbu aħna illi hija diffiċli ħafna li aħna naċċettaw dan il-pakket. Vera li għandna bżonn stabilta. Iżda hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa sabiex inkopru nġidu kontra l-ispekulazzjoni, però Mbagħad hemm il-metodu li wieħed jista' jadotta sabiex jiġilet kontra dawn l-affarijiet negattivi li jistgħu jeddu stabilità. Il-metodu li aħna nistgħu nużaw huwa differenti minn dak li aħna konna nixtiequ fil-fatt li l-Ewropa tipproponi u aħna dan kollu esprimejni fl-emenda tagħna numru 34. Fil-fatt, aħna nafu illi meta wieħed ikun fil-bżonn qiegħed jagħmel xi ħaġa li fil-fatt iwassal l-iktar differenza bejn bejn ċittadini, bejn is senjur u l-fan, nixtieq nitlob lil Martin Schurza biex jirtija dak li qal ningrazzja. Grazzi ħafna sa għanna l aħħar kellim Is-sur fissam il-gruppi politiċi għanna s-sur Sala Franka. Grazzi ħafna Iva ħna għaddin nittestjaw il-mekanizmi fit trattat ta' Lisbona. L-biraħ meta ħna kena l-rappresentanta Olja li deret qoddim il-Komitat jitkelmet fuq l-aspetti pozittivi tal-Unjoni Ewropea l-komunikazzjoni ta' Sinjura Ashton fil-fatt għaddinna fih li aħna nistgħu nibdew nimplementaw nimplementaw il deċizjoni tal-Kunsill tas-sigurtà mill-iktar fisu li aħna nlaqgħu malajr malajr kunsill bħal dan li tant għandna bżonnu, però f'dak li għandu x'jaqsam l-opinjoni pubblika il-ċittadini tagħna din issaqsu bosta mistoqsijiet. is surver Hofstadt għandu raġun meta qal kif huwa possibbli illi bħalissa f'dan l-istadju li nsabu fih dawn il-pajjiżi jivvutaw b'mod differenti. Pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jinsabu fil konsept ta' Sigurtà kollha jivvutaw differenti. Aħna maħniex qed insaqsu jekk riżoluzzjoni jekk għandix tkun implementata mill-Unjoni Ewropea jew mingħand koalizzjoni, aħna din nitkellmu fuq l-istess fondi li ġejjin għand l-istess nies qed jitħallsu mingħand l-istess ċittadin, qed nitkellmu fuq l-istess post, qed nitkellmu fuq l-istess ajruplani min-naħa tagħna li qed imorru f'din iż-żona ta' gwerra. Aħna hemm bżonn li nikkoperaw flimkien. Hemm bżonn li aħna nħeġġu l-effettività tal-metodi tat-teħid tad-deċiżjoni u aħna nafu wkoll li kien hemm qalli fil-fatt it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea kienet saret bladdoċ, iżda li kienu li kieku ma kienx għal kuraġġ. U għal li Franza kienu daqshekk għalbina, naħseb li żguri li ma konna nagħmlu l-ebda pass. Huma għenu il ribelli u anke organizzaw din il laqgħa f'Pariġi u anke batu dawn l-ajruplani żguri li Gaddafi kien jirnexxielu jirbaħ Benghazi. Grazie ħafna Sur Signor President, eżis kollegi, jena nishti illi nifoka fuq wieħed mill-kwestjonijiet verament importanti li għandhom ikunu diskussijata ġifiri Is-sitwazzjoni fil-Libja jiena naħseb illi dawk li tkellmu qabli għandhom kellhom raġun. Kien hemm min issuġġerixxa kaos komplet kenka fil-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-sitwazzjoni tal-Stati membri. Il-fatt li hemm xi Stati membri li qegħdin jappoġġaw il-kolazzjoni dan juri illi jkun hemm ftehim ukoll ma' NATO u dan kollu jista' jħolqu ħafna iktar konfessjoni fost il-nimsieba tagħna U dan kollu naħseb li jista' joħloq iktar inċertezza f'dak li għandu x'jaqsam l-opinjoni pubblika tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin dejjem nitilfu l fiduċja ta' ċittadini ta' speċjalment dak l għandu x'jaqsam dak li ċittadini jistennew li aħna nagħmlu fil kas tal-Mediterran. Bosta deċiżjonijiet li rridu jittieħdu fil-każ tal-Ibista, mhux biss fil-każ tal-Ibista, anke fil-każ tal bahrejn Jemen u Sirja fejn l-iżviluppi tal-protesti huma l-istess aħna xi kultant ninsew illi dak li aħna qegħdin nagħmlu mill-Libja ħajkun evalwat mill-perspettiva ta' dak li aħna nagħmlu f'partijiet oħra tad dinja arbija. Aħna rridu ngħidu biċ-ċar dak li aħna rridu nilħu permezz tal-azzjonijiet tagħna fil-Libja. Rridu nkunu ċari wkoll dwar il-fatt li s-sitwazzjoni fil-Libja ħajkolla riperkussjonijiet qawwija ħafna fil-pajjiżi ġirien. Speċjalment jekk is-sitwazzjoni fil-Libja ħadd tkompli għaddejja kif inhi u aħna rridu ngħinu lit Tunezija u lill-Eġittu mhux biss biex aħna fil-fatt noħorġu minn din il-kriżi umanitarja iżda illi fil-fatt nirkupraw minn din eh, il-fasi b'mod eh, komprensib. Grazzi ħafna sur Lamstorf. Aħna nafu li ninsabu fi kriżi sta nafu li hemm bosta stati membri li jakkumulaw biżejjed dejn u dan huwa fil-qalba tal-problema. U dan ilu għaddej snin sħaħ u dan huwa dak li propju irid jieqafu lan aħari ta' dan il-pakket ta' stabilta' u tkabbiru huwa propju dan li nwaqfu il-fatt li kull jista' jkun hemm stati membri li jkkumulaw daqshekk dejn. Sinjuri, jiena naħseb li min-naħa tal-Partit ta' Soċjalisti Demokratiċi jiena nixtieq ngħid li hemm dejn tajjeb naturalment u dejn eh, negattiv. Naturalment l-investimenti jistgħu jkunu tajbin, iżda rridu noqdu attenti fiex qed ninvestu. Għanna bżonn mezzi sabiex ikollna sistema ekonomika li tibqa' stabbli naturalment l-impatt fuq l-ewro naħseb li nista' naqbel ma' dak li ntqal sissa issa dwar il-Libja aħna adottajna u appoġġajna r-riżoluzzjoni u naħseb li f'dak li għal il-Sur Sala Franka naħseb li veru li Franza ħadet eh, għamlet pastajja pil qoddim Iżda naħseb li l-Turkija kellha tkun mistiedna sabiex imbagħad aħna jkollna iktar koordinazzjoni u iktar ekwilibru fil-intervent tagħna. Grazzi. Okiru Szumanski. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, wszystkie cele postawione... Signori. L'obiettivo obiettivi Eurogroup. Uħut minnhom huma tajbin ħafna jistgħu jinkisbu permezz ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika. Il-mistoqsija hawnhekk iżda hija għalfejn dawn l tiġu transferjati għal livell ta' unjoni tal-unions biex niftehmu. Tista' tkun kwistjoni ta' firxa ta' responsabilta' għal deċiżjonijiet li mhumiex popolari jew inkella taħt il-pretest ta' riforma jista' jkun li qed ċaqalqu aktar seta lil Brussell. Ma naħsibx li dan jista' jwassal għall effetti meħtieġa jew dawk li nixtiequ. L-istati membri tal zona euro għandhom tendenza li jkollhom tejn pubbliku oli u nuqqas ta' kompetitività fl-ekonomija tagħhom meta mqabbla ma' pajjiżi Ewropej oħra. Dan ifisser li hemm teddida l-Ewropa il-veloċità mhijiex biżżejjed tista' tibqa' diħel għal xi ħaġa iżda jekk tmur fid-direzzjoni ħażina tista' taqgħu tweġġa' din hija l-esperjenza Ewropea tiegħi personali. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Portas. Sur President, il-Parlament Portugiż se jirġa jressa raba program eh, eh, għal riformi eh, ekonomiċi. Iżda, dan tressa l-ewwel fi Brussell mhux se jiġi aċċettat x'aktarx il għaliex qabel ma sirna nafu qabel ma ġie diskuss fil-Lisbona u naħseb din l-ewwel mistoqsija tiegħi dwar il-kwistjoni tal-Presidenza Ungeriża fid-dawl ta' dan il-Presidenza Ungeriża se tiddefendi il-fatt li d-dokumenti kollha jridu jkunu approvati mill-parlamenti, mill-parlament jew le, u t-tini mistoqsija, il-Konsil għada se jiddiskuti dwar il-mekanizmu eh, ta' sigurtà l-2013, iżda ma għal xejn dwar il-mekanizmu kurrenti finanzjarju li huwa ta' interess għalina. Eh, Portugal eh, jista jidħol għal situazzjoni ta' elezzjoni bikrija u splużjoni ta' dejn pubbliku u rati ta' interessi li qed jolew. Il-Kunsil se jagħmel biex nevitaw spekulazzjoni fuq id-dejn pubbliku Portugiż u tgħidulniex li din hija kwistjoni domestika Portugiża lix l-awsterità hija tagħna u l-awsterità hija tagħna lkoll minħabba deċiżjonijiet tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna sul-berda minuta u nofs. Grazzi. Ħafna Sinjura President, fil-Komitat tal-Affarijiet Barranin, il-rappresentant li l-bira wara tkellem dwar leġittu ġdid u xtaq juri l-appoġġ għal propju dan il-an. Mħabba situazzjoni ekonomika mizerja dak li sofra l-Eġittu hawnhekk hawnhekk iridu nuru L-empatija Ewropea tagħna u kull sforz possibbli rrid jingħata mill-Ewropa biex jittejjeb il-livell ta' ħajja, livell ta' ixin fl-Ewropa. F'pajjiżi hawnhekk, f'pajjiżna hawnhekk qed inħarsu lejn kollox eh, dak li qed jiżviluppa eh, u qed naraw il-kriżi finanzjarja li tista' wkoll Mm, tkun ta' xkiel għal provvista ta' ekel għal popolazzjoni ġenerali. Allura eh, eh, kulħadd irid jiġi trattat b'mod ugwali u rridu naraw aktar żviluppi eh, li qed isiru f'dawk il-pajjiżi u rridu naraw għallejn l-istabilità interna u esterna għall-Eġittu mod partikolari. Grazzi. Grazzi ħafna sur Mauro, żewġ minuti. Voorzitter, Ja, u was mij even over het hoofd, uh, had mij even over het hoofd gezien. Uh. Sur President, eh, il-kellim jgħid li marajċ li li naħseb izda grazzi ħafna tal-li tajt nil mikrofonu Sur President. Qed nitkelmu dwar il-kreazzjoni ta' mekanizmu ta' stabilita. Dinja xaħġa li nis ġenerali komuni mhumiex qed jaraw Issa jekk qed tinħarsu lejn nies li qed ikissru l wediet tiegħu tagħhom qed tibidlu l-istatistika 10 snin ta' stabilità eh, u l wediet biex il-fondi pubbliċi jinżammu issa Ġermanja, Franza u Greċja u pajjiżi oħra ma għadux ma baqawx ma dawk il-passi. Il-kwistjonijiet importanti mhux qed jiġu indirizzati u l-pat ma nix konferma li dan se jaħdem u ma nafux x'tista' tikseb x'tip ta' pensjoni tista' tikseb persuna daniża pereżempju dak li nistgħu naraw u illi il-persuna li se tħallas hija dik li tħallas it-taxxa. Minajr ma naraw li ċerta pajjiżi ma nistgħux nafdawhom mill-lat tal-Fond Monetarju Ewropew u hemm ammont tajjeb eh, ta' pajjiżi fl-Ewro li nistgħu nafdawhom, però hawnhekk iridu nħarsu lejn xi jfisser il-pakket ta' stabilità finanzjarja. Grazzi ħafna. Signor Maldeller, ma nsejtek xtaqt li titkellem wara Sur Mauro. Issa Sur Mauro, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President Ir-rewixti li qed eh, jiżdiedu fil-nofsinhar tal-Mediterran m'għandhomx eh, ifixkluna mill-għanijiet tagħna ekonomiċi li ilhom hemmhekk għal medda ta' żmien eh, medda ta' żmien medju. Eh, għanna anzi nisfurt namlu sforz iktar biex naħdmu propju fuq dawn u għanna namlu prioritajiet biex nwaslu għall-istrateġija eh, tal-Europa 2020 biex nindirizzaw fil-Konsil til-ġimma. Ma nafux se jiġri wara eh, l-effetti wara l-gwerra fil-Libja. Nafu li xaktarġ mux se jibqa kollox kif kien qabel. L-Europa trid toħroġ bi pakketta miżuri fejn l-ekonomija tal-Istati membri kun sabiex dawn ikunu jistaw jerġaw jikbru biex ma jkonniex nuqqa nuqqas ta' ċertezza fil-pożizzjoni tagħhom. Dan huwa marbut ukoll ma' sitwazzjoni fil-Mediterran u din hija diżastru dinji li stana nistennew illum naħseb dawk il-pajjiżi li qed jiġu affettwati huwa importanti li jeġixxu malajr kemm jista' jkunu jaġixxu bekk u qed jagħmlu sew li qed jaġixxu. Iżda hemm bżonn li jkollna Unjoni Ewropea li donna hija ehm, ehm, mifruxa ma tafx xi trid tagħmel u qed nappella l-Presidenza Ungeriża il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni wkoll jekk minister żball ħossuhom marbutin ħafna ma' il-Presidenza għandkom l-opportunità li titrasformaw din il-kriżi eh, f'xi ħaġa illi Testa'tina opportunità biex insibu soluzzjoni għaliha. Sabiex l-Unjoni Ewropea wkoll ma taqax fi kriżi hawnhekk. Eh, fl-aħħar irridu naraw eh, politika barranija ġdida li għandha toħroġ minna u għandha bżonn issem din hija opportunità tagħna. Eh, aħna minna żbalji fil-passat u um, rajna affarijiet kruċjali li saru Eh, iżda rridu naraw responsabiltajiet li għandna dimna u għada fil-Kunsill Ewropew dawn huma eh, deċiżjonijiet sensibbli u kuraġġużi wkoll li jridu jittieħdu għada. Grazzi. Eh, signora Estrella, żewġ minuti. Grazzi ħafna. Naħseb li sfortunatament bħalissa l-Parlament Portugiż jixtieq qed jara l-Parlament eh, jista' jineleb jekk il-Gvern jaqa, dan jista' jwasal l instabilità politika tam mill-partiti tal-Oppożizzjoni fil-Portugali li ma mhumiex qed joffru l-appoġġ tagħhom għal miżuri ta' austerita u dan il-pakket għandu jingħata fix-xhur li ġejjin mhux minħabba li aħna mhux qed jiġu qed nimplementaw il-miżuri kurrenti iżda minħabba l kondizjoniet li qed jiġu impostu irridu jsiru aktar ibsin minħabba l ġuħ tas-suq biex l hekk. U issa il-budget il-ġdid ifisser li għal jannar u frar aħna spiċċajna b-surplus u id dħul tagħna telaw bi 11%. Allura l-forzi politiċi li ħolqu din il-kriżi E, eh, però nuqqas ta' ċittanza ta' dawn il-passi ta' austerita ma kienx hemm appoġġ għal eh, gvern iżda ġew appoġġjati mill-Bank Ċentrali Ewropew mill-Kunsill u naħseb li dawn il-passi eh, u dawn l-entitajiet anzi jkunu jistgħu jkunu kuntenti b'dawn il-passi iżda is-sitwazzjoni bħalissa li qiegħda fiż-żona ewra għandha problema oħra U s-situazzjoni hija ħażina hija ħażina għal pajjiż u mhijiex ġusta ċittadini. U hija daqqa l-isfel oħra l-sostenibilità ta' proġett ewlieni kbir tagħna dak tal-euro. Aħna din fi kriżi mhux biss ta' pajjiż wieħed iżda kriżi ta' zona euro kollha kemm hu. Issa nistaqsi l-kollegi tiegħi x'inhu l-alternativa, anzi x'inhi l-alternativa. L-Istati membri kollha issa jridu joħorġu bi pjanijiet ta' austerità tagħhom iridu joħorġu b'dawn il-pjanijiet sa' April. il portugalli għandhom bżonn aktar miżuri ta' austerità biex naqsu d-deficit tagħhom u jnaqsu d-dejn pubbliku. U n-tnaqis ta' dejn eh, fl-2012 u 13 eh, nuqqas ta' 2 u 3% rispettivament. U nuqqas taċċettament ta' dan il-programm miex soluzzjoni dan eh, għanna il-gvern irriġuri aktar sagrifiċi għal-ċittadini. Il-Kunsill li jmiss huwa l-aħħar opportunità għal mexxej Ewropej biex jiftakru illi l-Ewropa saret biex tiddefendi l-valuri u taħdem fl-imkien meta il-popli kollha huma medda mill-mexxejja tagħhom u għalhekk huwa neċessarju hawnhekk fil-ġnus maquda fl-inizjattiva tal-Franza u Renju Unit deċiżjoni tieħdet iżda l-Ewropa issa hija maqsuma minkejja bidu pożittiv. Il-Kunsill irid jikkonoxxi r-reżistenza u jrid jirratifika l-azzjoni u rrit jaġixxi sabiex jassigura illi ir-reġim jaqa. Dan huwa kruċjali meta tħares lejn dak li qed jiġri fil bahrejn Yemen u Sirja. Huwa kruċjali wkoll meta tara l-vjolenza li qed tinfirex fil-vant nofsani. Aħna fil-Parlament Ewropew irridu naġixxu qabel ma jkun tard L-istorja tiċċaqlaq u qed tinbidel fid-dinja kollha hemm bżonn ta' kuraġġ kbir U dan ifisser illi rridu nieħdu dawn l-affarijiet in konsiderazzjoni u rridu naġixxu fuqhom. Grazzi. Grazzi ħafna sur Van Dalen żewġ minuti. Biljuni ta' euro fuq il-garanziji fissru li kunem garanziji differenti li għandhom iġum ħalsa u dawn il-garanziji li nataw u ma għoljien wis u riskjużi wis il-krizi maħniċ se nelbuha b'dawn il-mezzi għaliex t-nimmiraw ehm, il-fuq wis. Il-krizi saret minħabba eh, dejn li kien qed jikber kostantament u mingħajr ma nħarsu eh, lejn l-ambjent. U jekk ma nindirizzawx dawn il-problemi eh, dawn jekk ma nindirizzawhom mhux se jgħinu il-passi li nieħdu fl-2004 Franza u l-Ġermanja daħqu bil-passi li aħna proponejna u issa multi automatiċi li qed jingħataw u dawn qed jieħdu issa waqgħu fit-tieni post għall interess politiku issa dak li rajna hawnhekk kien li ċittadini Eh, kienu konfrontati b'sitwazzjoni fejn eh, iċ-ċiniċiżmu kienet xi ħaġa li huma ma, ma toġobhomx li l-elit politiku eh, qiegħed fuq id Grazzi ħafna issa l-minuta Sinjora Elda. Figolero. Grazzi ħafna sur President huwa inaċċettabbli li l-passi li qed jieħdu l-kapi tal-Istati membri b'miżuri iktar antisoċjali li e, kabru eh, l-inugwaljanza u eh, l qat eh, u id-dajfu s-sigurta soċjali tagħna fl-interess ta' gruppi kbar ekonomiċi u kapitalisti fl-Unjoni Ewropea u dawn ikomplu ikabru l-interessi tagħhom u aħna rridu nimponu fuqhom passi aktar restringenti propju fuqhom biex nipproteġu lil nafusna b'kondizzjonalitajiet kollha li qed jiġu imposti sabiex nilħu l bżonnijiet tal-mekkaniżmu tal-istabilità Ewropew. Allura ħaddiema u dawk il-foqra fis soċjetà eh, rridu eh, jaraw xini s-situazzjoni u rajna 300.000 ruħi li attendew għal protesti fil-Portugal u issa l-maġoranza tal-membri hawnhekk se jagħmlu l-istess ħaġa għal raba pakket austerita eh, dan ma jġix aċċettat iżda hawnhekk rridu ngħidu le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 ġestjoni finanzjarja responsabbli hija huwa prerequisit għal tħaddim stabbli u tajjeb ta' familja, negozju, pajjiż jew grupp ta' pajjiżi. Ovvjament jekk pajjiż eh, grupp ta' pajjiżi Ewropej jiddeċiedu jwaqfu munita waħda, bil-forsi jrid ikun hemm mekkaniżmu biex jilqaw kontra jew ma jħallux politikanti individwali jeddu l-esistenza ta' dik il-munita permezz ta' aġir illi huma bbażati fuq il-kizba jew ir-rebħ ta' voti. Pajjiżi Ewropej jridu jimxu u jobdu ċerti regoli. Ir-regoli huma maħsubin sew imma fl-implementazzjoni hemm id-diffikultajiet jiena naqbel ma' uh, sanzjonijiet awtomatiċi li jidħlu fis seħħ għal min ma jirrispettax ir-regoli maqbula il-sanzjonijiet m'għandhomx eh, eh, ikunu eh, xi ħaġa li wieħed jisemmija bla doċ fil-Kunsill Ewropew. Grazzi ħafna għal żewġ minuti is-Sur Sarasvowski. Grazzi ħafna jiena irrit nitkellem fuq żewġ punti l-ewwel net irrit niċċelebra dan il-patt Eh, għall-euro li hija ħaġa eċċellenti għaliex qed inħollu arkitettura ġdida. dak li huwa importanti huwa li dan ikun inklusiv u miftuħ għal dawk li jistaw u jixtiequ ikunu valuti fih u mhux li noħolqu Ewropa ta' żewġ kategoriji. Sfortunatament il-pazz se jkun nofsu miftuħ għaliex Eh, l-emenda l-artiklu 136 kif ġi eh, eh, diskuss u deċiż fil-kumitat tagħna jgħid illi aħna nitolbu illi dan il-mekkanizmu jkun miftuħ lill-istati membri li l-munita tagħhom mhijiex l ewro imma li jixtiequ jkunu parti minnu. Ikun biss nofsu miftuħ għaliex ikun miftuħ biex jieħu fuq spalleħ l-obbligi u d-dmirijiet u ma jkunx miftuħ għal dawk li huma barra mid-żona euro illi jridu jieħdu eh, sem fi drittijiet dak li għadna huwa il-suq waħdini mhux l-euro mhix kriżi ta' l-euro imma kriżi ta' xoħut mill-istati membri Ewropej u kull stat membru li mhux Ewropew jistgħu wkoll kollu problema ta' finanzi pubbliċi, ġifieri hemm nuqqas ta' loġika. Kentejn dwar il-Libja u l-Mediterran, iż-żona tal-Mediterran ta' nofsinhar l-ewwel nett irrit eh, nifraħ eh, lil xuħut mill-istati membri tal-li eh, ġrew biex kunu fuq l-linja ta' qoddim u jħarsu għal demokrazija u id-drittijiet tal-bniedem. Għanna nirringrazzjaw il-Nikola Sarkozy tal-tmexxija li wera Naħseb illi aħna qegħdin nitbedu minn politika bbażata fuq l-interessi għal politika bbażata fuq il-valuri. Issa rridu nagħmlu żewġ passi oħrajn. Nerġgħu nfasslu l-politika tal-viċinat u norjentaw lejn is-soċjetajiet u mhux il-gvernijiet u nagħmlu xi ħaġa li tkun msejħa transizzjoni jew transformazzjoni jew inkella illi wkoll nerġgħu insaħħu il- CFSP sabiex l-Unjoni ikolla kapacitajiet militari u ta' kmant. Grazzi. Grazzi, kollega, għal tlet minuti issa. Is-Sur Juan Nugok. Sur President, eżis kollegi, Għada l-24 ta' marzu se tkun ġurnata simbolika, ġurnata markata mill-modifika u l-emenda ta' trattat ta' Lisbona li għadna kif votajna sabiex inkunu nistaw nwaqfu mekkanizmu Ewropew ta' stabilità li jkun permanenti. Dan il-mekkanizmu joffri fil-fat il-possibilità l-Unjoni illi eh, toħroġ fil-Eurobonds sabiex eh, ta' bżonn ikunu hemmhekk hija ħasra illi aħna waqafna nofs triq minħabba l-eżuberanza razzjonali tas swieq reviżjoni ta' trattat setat kien ukoll l-okkażjoni li nawtorizzaw il-Bank Ċentrali biex jerġa' jixtri il-dejn pubbliku kif isir fl-Istati Uniti il-parti l-oħra li qed tintalab huwa li l-implementazzjoni tal-patt ta' kompetittività hekk imsejjaħ il-patt għall-euro huwa t-tieni simbolu ta' għada tal-jum ta' għada dan il-patt huwa imħares u defis mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-Bank Ċentrali Ewropew. Eżis kollegi, il-kol tafu li hemm konsensus f'Washington imma l-24 ta' Marzu qed jgħid li jista' bżonn ta' konsensus ta' Brussell. Dan il-konsensus hija l-applikazzjoni brutali mingħajr eh, eh, mingħajr discerniment ta' dogma neoliberali ġifiri austerità fis salarji regolazzjoni min minima ta' swieq finanzjarji. Eżis kollegi, il-Konsil, il-Kommissjoni u il-Bank Ċentrali Ewropew uh, jinsew malajr jiproponulna li għamlu trasposizjoni tal-pat tal-Europa fil-pakket tal-governanza biex istituzjonalizzaw politiki li propju kienu il-kawza tal-krizi fi Spanja fil-pajjiżi anglosassoni u bnati oħra il-dejn tal-familji il minħabba l-industrija finanzjarja Eh, waslu għal tnaqqis fis-seta tal li wieħed jixtri il-pat tal-Europa sfortunatament qed jgħid li se nkomplu b'din l asterità tas-salarju mbagħad dwar id-dejn pubbliku ikun fejn ikun eh, il-partijiet pajjiżi mill-quta mill-kriżi din ukoll hija konsegwenza ta' tnaqqis fit-taxex mill-liberali u l-konservaturi. Ma kienx hemm xi esplużjoni ta' nefqa pubblika fl-Ewropa l-kontlari l-awsterità baġitarja u fis-salarji flimkien ma l-oli ta' rata tal-interessi kif proposti mill-Bank Ċentrali Ewropew se jispiċċaw biex jolqu joħonqu it-talba fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jnaqsu d-deficit aħna għada se nkunu flimkien mal-ħaddima li qegħdin se manifestaw kontra eh, dak li se jiġi deċis għada l-24 ta' Marzu jekk aħna ma rridux illi naraw Eh, li l-Ewropa iġildet dawk il-forzi li l-Ewropa twaqfet biex tiġilet kontra tagħhom, aħna rridu niġġieldu kontra politiki li huma inġusti u ineffiċenti. Is-Sinjura Jeten Meki għal-minuta. Sur President, li aħna noħolqu mekkanizmu għal ġestjoni tal-kriżijiet fl-Ewropa hija xi ħaġa meħtieġa biex aħna nilqgħu kontra kriżijiet fil-ġejjeni. Ħadd minna ma jrid kriżi oħra ma din tista' tfeċ. Hija ħasra madana kollu illi mekkanizmu permanenti għal ġestjoni tal-kriżijiet qiegħed jitfassal barra mill-istituzzjonijiet Ewropej il-mekkanizmu għandu jitqarrab kemm jista' jkun lejn l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex ikunu jistgħu jimmonitorjaw l-użu li jsir minnu u l-multi u penali u sanzjonijiet għandhom ikunu awtomatiċi u m'għandhomx ikunu uh, suġġetti ta, ta' negozjati jew tpartit kentejn dwar l kim sejħa politika barranija tal-Unjoni Ewropea u l-Libja. Is-sitwazzjoni fil-Libja u fil-komunità internazzjonali hija waħda imħawda il-no-fly zone illi twaqfet, twaqfet propju biex jitħarsu il-ċittadini il il u l-Unjoni Ewropea kienet involuta hemmhekk. Imma issa illi eh, ġew attakkati t truppi tal-art, eh, għandna forsi nistaqsu jekk il-no-fly zone għalhekk inħolqot jidher illi forsi bizna l-limitu. Grazzi ħafna. Sir Epping. Sur Schultz qal illi eh, tieħdu eh, kien hemm l-operazzjonijiet militari ta' malar wis imma jnaħseb illi waslu tar twis. Eh, aħna sajna niżolaw il-Gaddafi u nġellu li jitla immissa kull ma minna biss evitajna il-ġenoċidju f'Bengazi xrajna Franza u r-Renju Unit kienu fuq il-linja ta' qoddim nifirħulu. Ovvjament il-Ġermanja ovvjament huwa pajjiż ta' monita qawwija u, seta' kważi ta' xejn. It-Turkija tiġilet kontra n-NATO u l-Istati Uniti hija eh, eh, toqgħod bidja fuq zaqqa u jħarsu Naħseb illi issa ma nistawx insolvu l-problema minnar ma minnar jitmexxija tal-Istati Uniti mill-li jider l-Unjoni Ewropea ma tistax taġixxi minnajru. L-uniku mezz li wieħed jitratta lil gaddafi kien propju Ronald Reagan. Reagan kellu raġun mill-bidu. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Hunti sal-minuta. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Jiena naħseb illi għadda għaddit sena eżatt mill-moment meta l-Unjoni Ewropea u l-Prim Ministru Grek iddeċida illi il-Greċja kienet se tkun il-fenek tal-Indi eh, ħafna eh, stretta ħafna eh, miżuri stretti u x'kien ir-riżultat. Id-dejn tagħna qiegħed dejjem jola il-għat 15%, zaqat fost iż 30%, e, reċessjoni tizdit ukoll għalhekk l-esperjenza griga fallit il-guinea pig issa lest illi jinqatel politikament u soċjalment eżis kollegi l-istess destin jgħat jistenna uh, e, l-pajizi l-oħrajn minħabba dan il-pat ta' l-euro għall-euro. Jiġifieri l-verżjoni Ewropea tal- uh, aħna ma rridux dan il-pat aħna meta surren meta il-memorandum Greek ġie firmat inti inti awgurajt is-suċċess il ħaddiema Grigi naħseb għada għandek tawgura l-istess suċċess il ħaddiema Ewropej. Gracias, kollega, dos minutos tiene nuestro presidente hans jörg Pöttering. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna, eżis kollegi, il il Amerikan darba kien semma Clash of Civilizations li kieku konna aħna prezenti f'dak iż-żmien aħna konna jisna qegħdin xida ta' din is-self uh, fulfilling prophecy biex ngħidu ta' din il-clash of civilizations aħna qegħdin naraw issa fid-dinja rbija kif in-nies qegħdin jipprotestaw favur id-demokrazija, favur il-ħelsin, favur drittijiet li aħna nħarsu nħadnu għawek u aħna ftit uh, ilu l-Liga Arbija wkoll ppruvat toqgħa fit-tirranni fil-Libja u fil pajjiżi Arab. Wissa ma nistgħux nagħmlu żbalji aħna, aħna ma nistgħux nkunu retoriċi biss, ma nistgħux noqogħdu nappoġġaw bil-klim biss lil dawn ir-ribelli li qegħdin jipprotestaw favur id-demokrazija. Jiena u kol nofsi u kont Kajro u issa ħammur Tunisija u kol rappresentazzjoni mal-istituzzjoni Konrad Adenauer u jiena nixtieq ngħid li aħna qegħdin hemmhekk sabiex sabiex nappoġġaw lil dawk li jixtiequ l-ħelsien u aħna nixtiequ ngħidulhom illi aħna nixtiequ ngħinukom permezz ta' strumenti demokratiċi. U jessis kollegi, jiena nixtieq ngħid illi jiena daqsxejn eh, xukjat u rrabjat ħafna illi kien hemm dan l-attak terroristiku l-Ġerusalem illi qatel ħafna nies. Verament hija ħaġa orribbli hemm bżonn li jkun hemm ħelsien issa bejn l-Iżrael u l-Palestina. Speċjalment jekk ikun hemm dal-moviment ta' ħelsien fil-pajjiżi kollha ta' dinja rbija, hemm bżonn li jkun hemm il-ħelsien bejn il-Palestina u l-Iżrael ħalli l israeli kunu jistgħu jgħixu fil-paċi iżda anka il-Palestinjani jridu jgħixu b'dinjeta u fil-paċi. Dinja dan huwa l-iktar xogħol importanti li aħna għandna nagħmlu, dan huwa l-kontribut li aħna għandna nagħtu bħala Unjoni Ewropea u dan rridu nagħmlu flimkien. Grazzi ħafna l-kollega Peter issa l-kollega Sur Panzeri. Grazzi, President l-lin mill-mizuri illi tħabru? Nistaqsi, jekk ir-rwol tal-politika Ewropea ux propju jekk il-politika Ewropea tistax tagħmel dak li hu mistenni minna, mod partikolari f'dak li hija politika barranija, bżonn ta' ħin imma palma nafu hemm sitwazzjonijiet illi eh, qegħdin jiżviluppaw illi ma jtunix il-ħin illi għandna bżonn, anzi hemm bżonn illi eh, nieħdu azzjoni ta' malajr, jkollna viżjoni dwar dak li qed jiġi fil-Mediterran, fil-Libja, fil mediterran fil libja Aħna għadna lura ħafna taħt dak li hu mistenni minna bżon li nkomplu nirriflettu anki biex narfu illi forsi kellna bżonn ta' inizjattiva iktar qawwija kemm biex nifmu dak li kien qed isir anke biex aħna neħdu azzjoni uh, unita fil-Mediterran. Uh, kulħadd jaf il-fatt li jekk aħna nħarsu lejn il-Libja hemm differenza sostanzjali bejn eh, l-azzjoni komuni uh, minnaħa tal-Unjoni kollha jew inkella dik ta' pajjiżi li jieħdu ritni f'idejhom għadna lura ħafna dan qed ngħidu rappresenti rappreżanti tal-Kunsill u anki tal-Kummissjoni hemm mistoqsijiet illi għalihom il-Kunsill ma weġibx u hemm bżonn ta' tweġiba ta' malar kemm jista' jkun u nistaqsi li l-in mill-isforz umanitarju nifmu sew xanna nagħmlu jekk l-applikazzjoni tar-riżoluzzjoni 1973 ma kienieċ ma tkunx bizzejiet u jekk ikun hemm xi pajjiż illi mur l-in mill-mandat. Fit-tieni Tini net, irrit ikun fl-opinjoni tal-Konsil dwar min se jmexxi l-operazzjoni NATO qalet illi hija qed taqdir wol tekniku mhux ta' tmexxija politika. Naħsbu li nistgħu naħdmu hekk mingħajr ma neħdu l unjoni Ewropea kollha rwol iktar qawwi u mingħajr ma niddelegaw responsabilità lil min jidħol għalija dwar l-operazzjoni li għaddejja bejn l-Unjoni Afrikana u il-Lega Arbija hemm bżonn ta' koordinazzjoni sabiex imbagħad aħna f'dak li qed nagħmlu ma jitqis mod anzi mhux pożittiv e kulħadd qed nifmu għaddi forsi mhux kompletament għalhekk dawn huma mistoqsijiet illi ma mandonx bżonn tweġiba burokratika ma tweġibiet eh, politika eh, tweġiba politika adegwata u dan mill-Kunsill li jibda għada. Grazzi ħafna s-sur Oli Schmidt. il-kritiċi tal-euro jgħidu li l-euro ma taħdimx u importanti jgħidu li ma tikkopera xanzi Umma sejrin żbar jiena naħseb il-kooperazzjoni fil-qasam tal-Ewro f'dawn l-aħħar snin għenu sabiex ikun hemm iktar stabilta u joħroq iktar opportunitajiet ta' xogħol u fil-fatt f'dan il-mekkaniżmu aħna għandna eh, xi ħaġa li jista' eh, issa fidejna strument li jista' jkollu effett meta fil-fatt ikun hemm bżonn iżda bħala l-aħħar miżura li tittieħed bħala miżura ta' emerġenza biex insejħulha hekk Kien hemm bosta pajjiżi li kellhom pajiz problemi, anke l-Iżvezja stess, jiena jidispeċini ħafna li l-Parlament Svedis m'għandix maġġoranza m'għandux maġġoranza eh, favur il-fatt li l-Iżvezja tipparteċipa fl-Ewro wkoll. L-influenza ta' pajjiżi huwa limitat minħabba Fek, jekk Svezja tixtieq li tkun fil-qalba tal-Ewropa tistax tpoġġi barra fil-kuritur titkun bil-qeda ġewwa fil-kamra tal-laqa. U l-Svezja fil-fatt għandha wkoll segwi dak li qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Grazzi ħafna Sassur Tusas. Grazzi ħafna Iva, fis il-Partit Komunist Grik jikkondanna il-gwerra illi bħalissa tisir fil-Libja u l-intervent militari illi qed isir minnata Franza, Stati Uniti u NATO bil-skuża ta' għajnuna umanitarja u minflok għandhom interessi ben preċiżi oħrajn bħal żejt u affarijiet oħrajn naħseb l-Unjoni Ewropea mta tieħu azzjoni bħal din skur li ħażid it-teddida għan-nies tal-Libja qed toħloq iktar qatt, qed toħloq iktar faqar permezz ta' dan l-intervent militari illi bħalissa qiegħda tagħmel fil-Libja. U minflok qed tkompli Eh, titfa sistema lura din supposti għall-Unjoni Ewropea li tħaddan id-demokrazija u l-ħelsien. U għal raġuni jiena naħseb li fil-prattika aħna rridu nazlu, aħna rridu infallu l poplu jew inkella nfallu l-mexxejja bħal Gazzavi, aħna rridu nażlu fil-fatt, aħna rridu nitolbu lill poplu sabiex komplu jirvillaw kontra jirribellaw kontra dawn in-nies sabiex fil-fatt jiddefendu u jitolbu għadrittijiet tagħhom u kontra eh, l-oppressjoni. Grazzi ħafna. Sur raġel. Grazzi ħafna, Iva, jina nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal valur illi l-PPP ħadna u anka l-membri tal-Portugiżi tal-IPP jħadnu dan il-prinċipju illi fl-aħħar sibna soluzzjoni permessa dan il-pakket u dan huwa pakket ħafna ħjar mill soluzzjonijiet li kienu miftema fuqhom qabel. Jiena ngħid proset li sur Brock, sur Gualtieri, l-Kummissjoni minħabba li aħna verament nixtiequ niskuraw li dan il-mekkanizmu jibqa fil-qafas komunitarju li nidbetu kemm jista' jkun minn dan l-approċċ intergovernmentali u jiena nixtieq ngħid li f'dan il- l-istadju sa li għandna din il-kriżi ekonomika li ħatolqot il-Portugal, aħna minnaħat tagħna lesti illi immexxu l-pajjiż minnaħat tal-partit tagħna, immexxu l-pajjiż kont il-kriterji li huma validi għad żona euro, aħna nixtiequ li fil-fatt nilħu l-anijiet kollha li kienu stabiliti u aħna nixtiequ nagħmlu dak il-gvern soċjalist ma' milx għal 13-il sena saħ. il-gvern soċjalista ħad deċiżjonijiet żbaljati u uh, jiena u ħadd sem fil-elezzjoni tas-sena 2009 u il-Gvern Soċjalist ħabbar il-wijat numru ta' miżuri kellhom ikunu implementati iżda ma kienux implementati. Issa aħna rridu nżommu mal-kriterju kollha li għandna bżonn ħallibek nagħmlu sakrifiċċju li hemm bżonn fissem il-poplu Portugiż u bekk ikollna gvern kredibbli. U uh, mhux gvern li jinkollu jippreżenta pakketti ta' stabilta u jipprova jsib soluzzjoni ġodda u mingħajr ma jkun kapaċi fil-fatt isib soluzzjoni tajba u li tagħmel sens għas-suq u soluzzjoni li tista' tkun għall-benefiċċju tal-ċittadini Portugiżi. Grazzi. Issa għandna Żewġ kollegi li għandhom kar, li għajmu karta blu, għandhom żewġ mistoqsijiet, taċċetta mistoqsijiet. Għandek, Signora Australia, Dik 30 sekonda. Iva, grazzi ħafna, jiena nixtieq insaqsi l-Paolo Rangio, jekk ma jaħsibx illi hija kwistjoni ta' tfal issa li noqogħdu nilagħbu u ngħidu hekk. Aħna naħsbu li intom qegħdin insaqsu għal wisq sakrifiċċji qegħdin tkunu eh, bħat tfal meta ħad toħolqu kriżi politika bħal din aħna permezz ta' dawn il-miżuri ta' austerità diġà din ippruvaw nilħu l għanijiet ta' austerità li kienu stipulati fi Brussell. Jiena naħseb li din hija l-eba iktar għal-poter milli iktar ħaġa oħra minn jekk jogħġbok sur raġel għandek 30 sekonda sabiex twieġeb. Iva jiena saqsejt wara ma naħsibx li għandu jkun hemm dibattitu fuq il-politika Portugiż u Sinjura Stella milli jidher tixtieq illi tiddiskuti politika Portugiża u jekk jkun elezzjoni jien nistiedna sabiex toħroġ għall elezzjoni u jekk tkun fil-oppożizzjoni tkun tista' tiddiskuti mal-partit tiegħi dwar dawn il-miżuri aħna ma nistgħux fil-fatt Nibqgħu għaddejjin bil-gvern soċjalist. Dan huwa gvern soċjalist li falla ħafna drabi ma nistgħux nibqgħu għaddejjin hekk, żgur li le. Grazzi ħafna Sur Ranġow il-mikrofonu tal-membru mhux qed jaħdem tajb, mistoqsija oħra. Jiena ma nistax instaqsi mistoqsija lill parlament Portugiż, però nixtieq instaqsi mistoqsija lilek. Għalfejn l-MPs tal-Portugal ma jistgħux jappoġġaw din. Inkella zguri l-Unjoni Ewropea ħadd tispiċċa fi kriżi għalfejn mhux qed tappoġġa din is-soluzzjoni. Issu reġan. Forsi ma smajtx inti l-kollega, il-mistoqsija tal-kollega, jew Iva, smajta il- il-Partit Soċjalist Demokratiku appoġġaw b'mod li mhux tasek eh, responsabbli l-gvern falla m'għandniex iktar skużi ma wasalna l-ebda riżultat wara sentejn, is-swieq baqgħu fl-istess sitwazzjoni u aħna bħala partit m'għandna l-ebda għażla oħra, aħna rridu nappoġġaw is-soluzzjoni u s-soluzzjoni tagħna hija li jkollna kredibilità ġdida għall Portugal. Grazzi ħafna, stessur pożittiv. Sur President, ġimagħtejn ilu dan il-Parlament adotta riżoluzzjoni li kienet kuraġġuża politikament ħafna fejn appella fost affarijiet oħra eh, għad-dħul ta' eh, no fly zone fuq il libja ġimgħa ilu biss irġajna ltqajna f'din il-kamra kienet għadha m'għaddietx ir-riżoluzzjoni eh, fil-kunsill tas-sikurtà tal-ġnus magħquda u kien hawn sens ta' kważi disperazzjoni f'din il-kamra kif konna qegħdin viċin il-kollass ta' Bengazi u allura l kollass tar-rivoluzzjoni lejn id-demokrazija fil-Libja. Ġurnata wara il-ħamis li għadda għaddiet ir rizoluzzjoni u issa għedin erba' tiem wara l-implementazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni tal-ġnus Magħquda dwar in no fly zone. Jiena naħseb, Sur President, illi din ir rizoluzzjoni importanti illi tkompli tiġi implementata u implementata sabiex inkomplu nejnu lill poplu Libjan inħarsuh mill-massakru li kien qiegħed jitwetta fil-konfront tiegħu u ngħinuh ukoll fil-proċess lejn tranzizzjoni demokratika. Irridu nagħmlu wkoll żewġ affarijiet oħra. L-ewwel nett irridu nkomplu b'mod massiġġ l-għajnuna tagħna umanitarja lejn il-poplu Libjan u wkoll lejn ir-refuġjati li qegħdin jaħarbu minn Libja, speċjalment lejn it-Tunezija u l-Eġittu. U rridu nagħmlu ħaġa oħra wkoll, irridu nippreparaw ruħna għal jista' jkun jinqala wkoll influss ta' refuġjati lejn il-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Għaliex wara kollox din mhijiex biss ir-responsabilità tal-pajjiżi tal-Mediterran tal-Unjoni Ewropea iżda r responsabilità tagħna lkoll. Grazzi ħafna. Gracias, señor Busutil. Tiene un minuto y medio el señor Tune Kelam. Grazie ħafna s-sur Kelam. Grazzi ħafna illum il-kamra fejn jistoltu jiltaqa li pipi illu maħna tajnija l-isem ġdijt l-isem ta' għal-ċittà ta' Aħna nafu li jissa aħna nishtiqu illi nieħdu sib dawn l-interessi ekonomiċi aħna fil-fatt nafu illi dan il-politiku illi fil-fatt twilet fis-seklu 19 irnexxielu jizviluppa politika u viżjoni għas-seklu 20 u aħna nafu illi aħna mhux biss eh, ħanifukaw biss fuq l-elezzjonijiet li jmiss jew fuq il-fatt li fuq bażi nazzjonali wieħed irid imur tajjeb iżda illi naraw nżommu dejjem f'moħħna l-viżjoni Ewropea saf dak l għandu xi qassam il-Kunsill Ewropew jiena nilqa dan il-mekkaniżmu li kien propost kif ukoll dan il pakketta ta' riforma u jiena nittama illi aħna nkunu nistgħu nattiraw dawn il-membri taż żona ewra jiena nittama tama illi fil fatt aħna nkun nistgħu nżommu l-pożizzjonijiet kompetittivi tagħna. U dwar is-suq waħdin jiena naħseb illi pjuttost inkwetat fuq il-fatt li nistgħu nintafgħu iktar lura u issa meta naslu għat tfassil ta' dawn il-passi ejja nibqgħu nkunu kredibbli ejja nkomplu nħadnu l-erba' libertajiet l erba' affarijiet importanti ħafna pass suq internu l-implementazzjoni tad direttiva tas servizzi grazzi. Un minutu jmedju. E grazzi ħafna, sur kelam, il-sur Vante Kampal minuta unos. Sur President, grazzi ħafna għal darba L-ewwel net nishti, eh, Nuri simpatija tiegħi u l-kondoljanzi tiegħi għall popolazzjoni Ġappuniża nafli. li se jkonna dibattitu fuq il-ġappun fi ftit minuti iżda nittama li fil-jiem li ġejjin il-Kunsill se jakkomoda kull appell mill-Ġappun għal għajnuna speċjalizzata. ħafna drabi qed nitkellmu dwar pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar pajjiż li huwa żviluppat ħafna u sar żona ta' diżastru għandu bżonn għajnuna. U naf eh, issa il-kwistjoni tal-Libja mm, ġew pressi ħafna sentimenti zbieħ fuq il-Libja eh, u smajna ħafna kummenti pozittivi fuq ix-xogħol. Issa dak li rajna hawnhekk u li maħniex maħniex suċċess biex nindirizzaw il-kriżi fil-bliet u eh, l-armata ta' Sur Gaddafi miex qed titwaqqaf eh, u nemmen fl-aħħar mument rassigura ruħu illi l-Unjoni Ewropea biftejn man NATO irnexxi biex tagħmel xi ħaġa iżda eh, s-sofferenza tal-poplu għadu hemm. U jridu nkunu modesti hawnhekk għaliex eh, aħna jisna aħjar biex eh, natfu wara xi kriżi mhux waqt kriżi. U l-rigward l europat Naħseb sur Barroso adotta għamel pass kbir iżda dak il-cornerstone, dak, eh, dak il-fundamenti mumiex f'postom eh, mod adattat u ridun fiċċu soluzzjoni għada. Grazzi ħafna sal-minuta u nofs is-sur Sean Kelly. Iva, mm, sur Barroso jiena nishtiq nifoka fuq is-situazzjoni ekonomika, mod partikolari minħabba l-pajjiżi Eh, huwa reċipjent eh, ta' din l-għajnuna palissa. Iżda issa għanna gvern ġdid u tama ġdida għal pajizna u eh, Tixok, il-president ġdid tagħna qal li rrid jindirizza l-pis tiegħu iżda rridu ftit affarijiet in partikolari biex nindirizzaw il-problemi l-ewwel net Eh, situazzjoni kurrenti mhix sostenibbli rridu naraw tnaqis ta' wieħed u tnej fil-mija fil-spejjeż. Rridu garanzija l-banek tagħna eh, sabiex dawn jerġgħu jfunzjonaw għal darbohra u m'għandniex bżon ta' aktar fondi fuq il-taxxi ma nix bżon eh, lezzjonijiet mis per eżempju mis-Sur Sarkozy li donnu huwa komdu ħafna eh, meta jgħid fuq taxxa ta' 2% jazda għanna taxxa ta' 11% allura forsi jrid jerġa' jara il-karti tagħna għal darba Issa xinu il-pre-coco jiejt il-kellim. il-pre-coco qed jgħid il-kellim l-ewwel net għal konna l-pakket ta' austerità f'postu sabiex inħallsu l-ċittadin u mbagħad nikkunsidraw eh, dejn bħal men fil-Ġermanja mill-2009 u tlieta se nikkunsidraw Aġenzija Fiskali Ewropea illi hija importanti ħafna lina wkoll għaliex jiena ma nemminx illi għanda jkunem aġenzija indipendenti nazjonali u nappella l-Sur Barroso u l-kollegi tijaw biex jgħinu l-Irlanda eh, fuq din l-okkazjoni eh, u minix se nerġa nistasi nappella lajnuna iżda grazzi ħafna ta' dak li qed isir grazzi. Grazzi. Ħafna għal minuta u nofs sur Lizek. Grazzi ħafna sur President, Komissarju, Ministri, kollegi. Hija ħaġa tajba illi il-mexxija tal-lue sabu daqstant żmien għal dawn l-aħħar ġimgħat u jien biex jindirizzaw il-problemi fil afrika ta' fuq u nemmen illi dan se jwassal biex jiġi prevenit massakru ċivili u ħafna ċivili kunu jistaw jelbu it-tirannu li kienet imexxihom. Iżda hemm sfidi interni wkoll fl-Unjoni Hemm kwistjonijiet dwar il-politika barranija. Hemm eh, differenza ta' opinjoni bejn l-istati membri li juri kemm aħna l-bot mill-objettivi li konna politika komuni fi spirtu ta' trattat ta' Lisbona hija sfida għal komunità internazzjonali ħaġa tajba li qed nikkooperaw mal istati Uniti u pajjiżi oħra hija xi ħaġa tajba li għandna dialogu mal-Legarbija mal-Unjoni Afrikana. Hija ħaġa tajba li għandna dialogu mal-Iżrael. Pass President Hans Gerd Portering diġa qal dak li qed jiġri llum fil-tramuntana tal-Afrika fil-Libja, dak li ġara fl-Eġittu. Seta jkollu konsegwenzi akbar eh, mod partikolari fil-proċess tal-paċi fil-vant nofsani rridu niftakru daw l-affarijiet, rridu naħsbu dwar il-futur, il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, ma nix biss sempliciment nindirizzaw il-problem li qegħdin hemm, irridu naraw l-inħarsu eh, li pajjiżi li qegħdin fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea wkoll. Grazzi ħafna, issa l-minuta u nofs istul galler. Grazzi ħafna. Flitra l kunsil Sur Van Rompuy era. E, fil-ikla tal-ħidma e, ra illi l-avvenimenti tal-Libja u l-pajzi fil-viċinat e, u għal nittama illi se nkunu nistaw naddu messaġġi ċari l Gaddafi u l-Libja iżda wkoll għal eh, opinjoni pubblika li mhijiex kuntenta b'nuqqas ta' eh, ftejim minħabba eh, l-kisba għal poter ta' dan id-dittatur u kif għandna nelbu dil-problema. Hawnhekk xtaqt illi sar iktar, iżda jekk l-UM flokna konsidrat l-abiltajiet u l-potenzjal taħħa jekk kieku Eh, setet mm, teleb l-embargo fuq l-armi u fuq operazzjonijiet oħra hawnhekk rajna stress u kol ma' Turkija fil-kuntest tan-NATO u l-alleati tal-Istati Uniti u konna eh, naqsu din is-sitwazzjoni ta' eh, daqsxejn ta' xkiel. Issa rigward l-Eġittu Tunezija, unek qed nitkellmu dwar għat aktar, eh, ninvolvu li nfusna aktar biex namlu ċara l-poplu fit tripli biex nurruhom xinuma l-anjiet tagħna x'irridu namlu aħna u għal benefiċċju ta' kollega tiegħi mill eh, kumment Grek li Stalin miet eh, iżda il-kellim twaqqaf issa is-sur Preda. Grazzi ħafna sur President. Naħseb li l-kom kemm aħna nemnu naqblu l-aħħar fażi tal-intervent Libjan u l-waqfin komplet tal-violenza u l-abbuż intolleranti tal-reġim tal-Gaddafi kontra eh, ċivili. Ir-riżoluzzjoni tal-1973 tal-Nazzjonijiet Uniti tassigura li aħna nistgħu nistablixxu no-flight zone biex nipproteġu ċ-ċivili. Rridu nfakkarkom li qabel ma nadottaw il-rezoluzzjoni tal-1973 il-Parlament Ewropew kien fost l-ewwel istituzzjonijiet internazzjonali li appellaw għal eh, no-fly zone ta' dan it-tip u dan sar fil-plenarja ix-xar li għadda fi Strasburgu. Jina nemmen li jem zewċ elementi importanti li jassiguraw suċċess fil-Libja. Jina nemmen li il-kliem ewlenin għandhom ikunu l-koordinazzjoni u klarità, il-koordinazzjoni fl-Unjoni Ewropea u konformità ma' trattat tal-Lisbona eh, fir rigward ta' drittijiet umanitari u għanna bżon koordinazzjoni ma' NATO u jina nemmen il l ta' għandhom ikunu komplementari ma' dawk ta' NATO, għanna bżon koordinazzjoni ma' l-Garbija għaliex nemnu li għanna bżon appoċ ma' l forzi fir-reġjun sabiex l-azzjonijiet tagħna ikunu ta' suċċess meta nitkellmu dwar id-determinazzjoni dwar il-waqfien ta' eh, attakki eh, lejn iċ-ċivili dawn huma koll elementi li waslu għas suċċess tal-azzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi. Ħafna surpreda allura waqafna ir-round ta' kellima u issa nistgħu ngħaddu għal KHDI. U għandna disa persuni fuq il-lista u stenat il-mikrofonu lil kulħadd tal-kem huwa għal periodu daqxin itwal mill suppost eh, nitkellmu. Iżda se nitfi il-mikrofoniet il-President wara minuta eżatt. Allura s-sur Tampus. Grazzi ħafna, sur President, tal-tajt il-mikrofonu, Ministru, Komissarju. Kont l-indikaturi ekonomiċi Ewropej l-Ewropa toħroġ mill-kriżi dan huwa proċess li s-summit li jmiss eh, jista' jimbotta aktar qudiem eh, saru eh, riżultati tajbin fejn rajna li s-Solidarjetà Ewropea l-kisbet livell ġdid, pakket ta' miżuri kontieni numru ta' elementi importanti fostom ċiklu ta' koordinament ekonomiku fit-tielet trimestru Ewropew u l-presidenza Ungeriża hija mm, eh, preparat eh, rapport ta' sintesi u rridu nħarsu lejn futur wara l-kriżi biex eh, nistennew wara dan. Presidenza Ungeriża wkoll kellha rwol importanti f'dak li sar il-ġimgħa li għaddiet il-guidelines ġenerali li ġew aċċettati u adottati u dan ifisser li aħna rridu naraw era ġdida ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Is-sur Tobaġvi. Grazzi. Ħafna jina nixtieq nifraħ eh, l-Presidenza Ungeriża u l-attivitajiet li qed isiru eh, li saru l-ġimgħa li għaddiet li hija storja ta' suċċess, iżda hija storja ta' suċċess ukoll Ewropea li xejn tħares lejn l-informazzjoni disponibli dak li tista eh, tara u li għanna ftejm ġdid dwar affas ekonomiku ġdid għal politika fl-Europa u dan jipromuovi integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea li din tista titħol fazi ġdida bħala riżultat ta' dan u f'dan il-qafas għanna numru ta' responsabiltajiet li eh, rridu nindirizzaw fil-parlament il għaliex tkun ħaġa tajba li nadottaw fl-ewwel qari eh, il-sitt miżuri legali u jina nishtiq nifraħ is-sur Brok u Gartieri eh, fil-rapport tagħhom tal-lum u nixtieq ningrazzja l-Kunsill għal flessibilità li wera u il-Parlament il-mikrofonu eh, il-President għata l-mikrofonu l-kellim il-kellim li jmiss. Is-sur Tabjadi. Grazzi ħafna sur President jiena nappoċċa l sforzi li qed isirhom il-Gvern Irlandiż biex jinkiseb eh, appoġġ għal programm eh, mal-IMF u l-Kummissjoni Ewropea u rrit li hija lesta li tappoġġja t-tnaqqis fil-rati ta' interessi u nittama li 27 stat membru se jkunu jistaw jiksbu eh, ftejn fuq din il-kwistjoni. L-Irlanda u l-Unjoni Ewropea għandha tassigura li d-dejn tagħna huwa eh, sostenibbli u l-assistenza ta' mekkanizmu tagħna eh, huwa ġust ukoll u dan ir-rapport għandna konċessjonijiet u tnaqqis li huwa bżonn ju hawnhekk u donnu l-pressjoni fl-Irlanda żiedet minħabba it-taxxi pereżempju ehm, m'għandix xinħin biex nidħol f'ħafna dettalji fil-corporate tax, etc. Issa naddil l-kelma sur Bronz jgħid il-President. Grazzi ħafna. Il-Kunsell Ewropew se jadotta deċiżjoni biex jemenda trattat Eh, għal mekkanizmu ta' stabilità Ewropea u allegatament se jgħin pajjiżi biex jibqgħu fit zona euro. Ovvjament dan mhux se jkollu suċċess mhux imħabba l-flus iżda minħabba il problema jew waħda endemika u mekkaniżmu li rridu noħorġu mix U l-valur ta' valuta ta' pajis eh, u l-provvista ta' valuta ta' pajis Eh, tista' ukoll taffettwa l-esportazzjoni ta' dal-pajjiż u ma viżibbli wkoll fl-importazzjoni u movimenti e kapitali oħra. U l-istess valuri ma jistawx jirriflettu l-kundizzjonijiet ekonomiċi f-sbatax l-istat eh, pajjiż differenti. U biex mekkaniżmu ma jaħdimx fih dan iż-żona euro, għanna bżon un-bad eh, biex noħorġu mill-problemi li wasla għalihom dan u anka dawk il-pajjiżi li mhumiex fi żona euro jkun ta' aktar beneficju għalihom biex ikunu barra mid żona euro milli ġewwa. Grazzi. Signora Andra Kiena kien imess issa imma minix qed nara fil-kamra. Mela issur Luhan. Grazzi, President, kollegi, naħseb li huwa essenzjali li waqt id-diskussjonijiet tal-Kunsill Ewropew eh, li noħorġu pakket kredibbli għal konsolidazzjoni ta' governanza ekonomika fuq livell Ewropew il-politika ta' koezjoni flimkien mal-kap huma żewġ pilastri tal-budget il-ġdid tal-Unjoni Ewropea ta' wara l-2013 huwa essenzjali li l-politika ta' koezjoni għandha iżomm is-sem li jistħoq ilha fil-budget wara l-2013 sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-anijiet ambizzjużi tagħha u tappoġġ kif xieraq l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 2020 eh, il-politika ta' koeżjoni madana kollu trid tiġġenera investimenti effiċjenti permezz ta' eh, programmar strateġiku tal-fondi l-fokar fuq għanijiet strateġiċi u eh, l-implementazzjoni. Grazzi, Is-Sur Citis. Grazzi. Illum konna qed niddiskutu l-emendi għat-Trattat ta' Lisbona u adottajna din l-emenda. Nafu li għadin aħna f-situazzjoni ekonomika diffiċli ħafna għadin raġuni nishtiqu illi n-implementaw ċertu miżuri ħalli konnektar koordinazzjoni tal-ekonomija. U dan huma importanti ħafna għad-żona euro dawn ifissru wkoll illi E dawk il-pajjiżi li mhumiex fil-żona euro għandhom jibqgħu parlamenti tas-sistema, iżda l-Unjoni Ewropea għandha tkun kemm jista' jkun solidarju dawk li mhumiex fiż-żona euro jkunu appoġġjati ħalli bekk aħna huma xorta waħda jkunu jistgħu jkun jkunu parteċipi fit teħid ta' deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwahom ħalli bekk nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun l-isbilanċ ningrazzjak. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Jiena nixti nixbet l-attenzjoni ta'kom għal żewġ punti qabel il-Kunsill Ewropew. Ħafna miżuri mhumiex demokratiċi x-xogħol tal-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali huma se ir-rwol tagħhom se jiddajjef il-parlamenti nazzjonali se jkollhom inqas lok biex jinfluwenzaw il-politika ekonomika naħseb ukoll li hija idea ħażina li l kummissjoni mhijiex qiegħda taħdem għall parlament Ewropew fuq dan din il-kwistjoni. U eh, dan huwa kontraproduċenti għaliex kif nistgħu noħolqu tkabbir un minn dan din il-ġabra ta' miżuri missa toħroġna mill-kriżi minn flok eh, politiki restrittivi li mhumiex demokratiċi nixtieq hawnhekk il-mikrofonu tal-kellim jintefa. U fl-aħħar net is-Sinjura Jakon Sari. Sir President, l-aħbarijiet l-aħbar il-kera li sirna nafu illum kienet li il-konservativi Portugiżi ma laqgħux dan il-pakket għax dal-waqt tasal elezzjoni f'pajjiżhom u dan għandhom nejn id-daħħal żona euro fi kriżi is-swieq għandhom għajnejhom fuqna biex jaraw jekk l-Unjoni Ewropea ix kapaċi tieħu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet huma meħtieġa, soluzzjonijiet huma meħtieġa. U dan huwa moment storiku hemm bżonn illi naqilbu minn eh, sempliċi koordinazzjoni għal governanza ta' veru. Sfortunatament, Sarkozy u eh, Sinjura Merkel uh, tefaw daw li fuq dan il-proġett kollu kemmu. U issa Issa tweġibiet Onorevoli membri, l-ewwel net nirringrazzjakom għal dibattitu fuq il-Kunsill Ewropew ta' din il ġimma u għannom tal-Kummissjoni nixtieq kummenta fuq ħafna li tqal fuq il-Libja u fuq il-Ġappun qabel ma nikkummenta fuq kwistjonijiet ekonomiċi. Bħalma tafu il komissjoni m'għandix kompetenza f'dak li huma sigurtà u difiża maħna koordinajna il-tweġiba Ewropea għal kriżi umanitarja li qiegħda dejjem tikber fuq il-frontieri tal-Libja. Il-no-fly zone u l-azzjoni militari illi ittieħdet skont ir-riżoluzzjoni 1973 tal-ġnus Mauda ħolqu ċirkostanzi ġodda illi jridu jitqisu meta aħna nkunu qegħdin nagħtu għajnuna umanitarja mod sikur u effiċjenti għal dawk li għandhom bżonna jew fuq il-frontieri minkella fil-Libja infissa ta' tama ġdida anke għal l-ċittadini l-ċivili minkejja il-ġrajiet ta' dawn il-ġranet fil-ġappun mhux se jkollhom impatt fuq is-saħħa taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea, xorta waħda huwa importanti li wieħed jara fi xaħna fil-qasam tal-nukleari fl-Ewropa u anki jkollna eh, pjanijiet ta' kontingenza u miżuri ta' sikurezza il-Kummissjoni edha tuża l-istrumenti kollha li għandha a dispożizzjoni biex iżommajnija fuq l-impatt eh, ta' dan kollu anki fuq is-sikurezza tal-prodotti tal-ikel. Dak li ġara fil-Ġappun jurina li r-riskji u t-teddit jista' jsir realtà dak li konna naħsbu li kien impossibbli issa irrid jiġi inkluż fil-pjanijiet li aħna nfasslu għal approċċ Ewropew għal Eh, testjar tal-impjanti eh, nukleari fl-Europa kollha. Qabel ma nasal għal konklużjonijiet hemm bżonn ta' analiżi ta' dak li ġara fil-Ġappun din l-evalwazzjoni għandha tkopri l-elementi l-iktar importanti bħal pereżempju rekwiżiti ta' sikurezza f'każ ta' terremot, u anki eh, servizzi ta' emerġenza għal provvista tal-elettriku u anki għat kessieħ tal-impjanti nukleari fil-politika ekonomika. Id-dibattitu ta'kom rifletta u koll l-importanza tal-Konsil Ewropew ta' għada u jina nittama illi l-messagġi illi nibatu aħna se jkun qawwija u jinstemaw mill fl-irkejjen kollha tad-dinja u fl-bliet kapitali kollha Irrid ngħid ukoll li l-Unjoni Ewropea se tkun inbidlet ħafna wara eh, dan din il-fażi. Il-kriżi finanzjarja saret eh, riċessjoni u issa kriża tad-dejn sovran u għaldaqstant l ewropa kellha tfittex mezzi oħrajn biex timxi l qudiem eh, tikkonsidra l-alternattivi kollha. kif qal il-President Barroso fil-introduzzjoni tiegħu aħna se nwieġbu għal din għal dawn l-isfidi bi strateġija sħiħa li tibni fuq il-saħħa, il-valuri ta' u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ja propju sfidi li bħal dawk li għanna qoddimna l-lum illi minħabba fihom inħolqot l-Unjoni Ewropea sabiex inkunu nistaw uh, eh, nġildu, nifacċaw il-tempesti flimkien u flimkien inkunu nistaw noħorġu mill-kriżijiet u nelbuhom u noħorġu minnhom iktar b'saħħitna minn qabel. Pala riżultat ta' diskussjoni twal fuq eh, għatta xur, bżon ta' issa tweġiba permezz tal-politika ekonomika u issa huma l-mexxejja Ewropej li jridu jaqblu fuqha u jimpenjaw ruhom biex jaċċettawhom fil-Kunsill ta' għada l-istati membri b'mod partikolari dawk l-istati li huma membri ta' zona euro eh, qed se jaħdmu fuq iktar konsolidazzjoni fiskali u riformi illi iwaslu għal iktar tkabbir u dan determinazzjoni qawwija. Dan propju għall ewwel pass l-pedament sozza biex aħna kunu nistgħu nagħmlu progress. Kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament qegħdin jaħdmu sabiex jagħtu il-pakket leġislattiv fuq il-governanza ekonomika li suppost li joħroġ sa dan is-sajf. It-tisħiħ fil-governanza ekonomika huwa l-ġebla tax-xewka tal-tweġiba tagħna. Bat il-mekkanizmu permanenti ta' stabilità se jibda jaħdem minn ġunju tal-2013 kapacità ta' self effettiva ta' 500 biljun euro. Permezz ta' din id-deċiżjoni aħna se jkonna ken finanzjarju li jippermettilna illi nilqaw kontra kull dubju illi aħna nistaw naġixxu nistaw eh, nieħdu azzjoni anki fis-sitwazzjonijiet l-iktar korroħ. Ir-rwol ta' l-ISM se jkun ċentrali U dan se jkun marbut ukoll ma' l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament Ewropew. Il-wol tal-Parlament Ewropew ser jiġi stabilit ukoll. Aħna ser niproponu dal-waqt regolament bażi tal artiklu 136 ta' trattat li jiċċara il-passi biex aħna nagħtu tifsira l-kondizzjonalità politika u niżguraw il-konsistenza mal-qafas Ewropew tal-sorveljanza. Fl-aħħar mhux l-inqas is-settur bankarju u l-irkupru tiegħu jrid jitlesta biex nsalvagwardjaw il-kreditu l-ekonomija reali, l-intraprizi u l-nies in ġenerali. L-aħħar stress test ser isir fix-xogħol li ġejjin. Ir-riżultati ser jiggwidaw ristrutturar meħtieġ u l-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-settur bankarju tal-Unjoni Ewropea. Qabel ma jiġu pubblikati riżultati l-istati membri kollha l-istati membri kollha ser jikollhom jiddeċidu u jħejju l-istrateġiji tagħhom jekk ikun hemm bżonn kapitalizzazzjoni mill ġdid tal-istituzzjonijiet vulnerabbli tagħhom huwa meħtieġ illi naraw li dawn iż-żewġ problemi jissolvew mod parallel. Il-kupru finanzjarju rrid jiġi mħaffef u il-banek irridu jiġu strutturati u jekk kien hemm ħtieġa jiġu kapitalizzati mill-ġdid malajk hemm jista' jkun din hija prekondizzjoni għal l-irkupru u t-tisħiħ tal-fiduċja fl-Unjoni fil-ekonomija tal-Unjoni u għat titib tal-banek u s-saħħa tal-banek irridu kon niżguraw li aħna nissalvagwardja u tkabbir ekonomiku permezz tal-provista tal-kreditu. President, onorevoli membri, biex nikkonkludi hekk kif il-Kunsill Ewropew jikkonferma l-impensieħ tiegħu lejn dawn l-elementi kollha tal-istrateġija ekonomika komprensiva tagħna biex aħna nelbu l-kriżi, l-Unjoni Ewropea ser tkun fi triq it-tajba biex tibda il- modija ekonomika tagħha ta' din is-sena fl-2011 dan ma jfissirx li kollox miexi ħarir. Imma iwa ta' bilħaq dan ifisser hija aħna lesti illi niffaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna u nevitaw kriżijiet fil-ġejjeni grazzi. Grazie commissario. Grazzi, Komissarju. Issa, fissem il-Kunsil l-Onorevoli Gjori, jak joġbok. Gra grazzi, Signora President, jak joġbok. Permetti li nitkellem fil-sinna, bil-sinnativ tijaj. Għazis membri, grazzi ta' dibattitu l-ewel qabel kollox. Jina, grata ħafna illi dawk li ħadu sen id-dibattitu ħafna minnhom għarfu illi hemm bżonn ta' dawn is-sitt elementi biex aħna nindirizzaw il-kriżi u noħolqu tweġiba konġunta minna tal-Unjoni Ewropea għal din il-kriżi u nittamaw illi nar il-ħamis ser jiddeċiduha il-kapijiet ta' stat u ta' gvern. Hekk inkunu nistgħu nindirizzaw il-kriżi u nwittu triq biex fil-ġejjeni nevitaw kriżijiet bħal dawn. Jiena naqbel ħafna ma dawk illi qalu illi infatti mhijiex l-Unjoni Ewropea li tinsab fi kriżi imma parti mill-istati membri. Xi stati membri daħlu f'din it-triq li ma tinfitx ta' dejn u din hija l-ewwel ħaġa li rridu nindirizzaw f'kull stat membru. Issa aħna l-kol membri tal-Unjoni għandna politika monetarja konġunta, għandna munita konġunta u għalhekk il-kriżi eh, ta' xi stati membri irridu nindirizzaw għal kol kem aħna neħtieġu tweġibiet rispons konġunt. Aħna bdejna negozjati uffiċjali dwar dawn il bots ta' leġislazzjoni is-sidbiċċiet, il-differenza bejn il-krediti tajbin u krediti ħsiena jekk eh, hemm differenza dan huwa dibattitu ta' sew imqanqal. Dan ġie diskuss fil-Kunsill, il-Kunsill huwa xi ftit ċettiku dwar il-krediti tajbin, id-dejn tajjeb bħala kunċett għalix xi drabi dak illi jider illi huwa tajjeb jista' jkun illi matul iż-żmien jinbidel f'xi ħaġa negattiva. U għalhekk irdu nindirizzaw dan id-dibattitu, irridu nħeġġu l-ekonomija, irridu nixprunaw it-tkabbir b'mezzi oħra wkoll billi nużaw id-dejn, ma rridux npoġġu fid-djun gbar l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni. U għalek u importanti li nejdu kif għal Sur Barroso illi aħna għanna l-mezzi tajbin fidejna. għanna il-suq uniku irridu neħu l-iskieli li għadu hemm u għanna wkoll strumenti tajbin fidejna xaħġa dwar is-sitwazzjoni andiza Portugiża. Il-koll nafu illi dan għandu jitpoġġa fuq l-aġenda tal-laqa tal-Kunsill laqa li jmiss dwar Portugal jien nixtieq ngħid il-11 ta' Marzu. Fil-Kunsill Ewropew il-kapijiet ta' statu ta' gvern aċċettaw il-pakket tal-Portugal li ġi dikjarat u l-Bank Centrali Ewropew ukoll laqa dan il-pakket. Dan kien messaċ pożittiv li batna l swieq Ma rridu ngħidu illi il-pjan ikun tajjeb jekk jiġi implementat. Għandu jkun hemm impenn politiku wara kull pjan dwar l-Irlanda. Nixtieq ngħid illi il-gvern il-ġdid kollabora ħafna fil-Kunsil Ġenerali u nittama illi fil-laqa tal-Kunsil huwa jkun jista' jidentifika l-aħjar tweġibiet, aħjar respons għal kriżi Irlandiża flimkien imma rappreżentanti tal-Gvern Irlandiż. Il-metodu komunitarju jew intergovernattiv spiss dan għajjem ċertu dubi. Mill-erba ta' frar aħna ksibna ħafna. Fl-erba ta' frar ħafna mill-istati membri ħafna membri parlamentari kienu xiftit imbezza ma kienu xjafu xer jiġru, xer jiġri. Ħasbu li bosta kwistjonijiet setaw eh, imorru l lin mill-Unjoni Ewropea. Iżda qed naraw li l-affarijiet tiebu minn dak iż-żmien law bħala presidenza aħna kenna il-kompitu illi nikkonvinċu u insibu qbil bejn dawk illi rridu ineħħu ċertu affarijiet mill-metodu komunitarju u dawk li kienu favur il-metodu komunitarju. Il-President tal-Ungerija ferba ta' frar qal illi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew irid tkun hemm referenza għal fatt illi aħna rridu naġixxu f'konformità ma' trattat ukoll f'dak li għandu xaqsam il-patt ta' kompetittività. Jiena nixtieq ngħid illi aħna ġejna dorna lejn il-metodu komunitarju minn dak iż-żmien lawn u l-istrument komunitarju nata ċertu ruoli f'dan ir-rigward u anke l-Parlament Ewropew ingħata garanziji biex ikollu aċċess għall informazzjoni għalhekk naħseb illi bdejna mixjin fid-direzzjoni tajba biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Il-patt tal-Ewrowa u kol entità miftuħa dawk l-Istati membri inkluża l-Ungerija, jistaw jissieħbu jekk u ma jridu, anke jekk mandomx l-Europa l-munita tagħhom. Fl-aħħar net jiena nixtieq intenni xewqa tiegħi illi fl-aktar bl-aktar approċċ kostruttiv aħna irridu nindirizzaw id-diskussjoni tas-sitt pakket dwar il-gvernanza ekonomika. Aħna lesti għal dan u r-rapporti mill-membri tal-Parlament illi ġew infasla f'jannar ġew meqjusa. Ġew meqjusa fil- tfassil tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Libja u l-Mediterran. Gwerra u nuqqas ta' stabilità dawn din hija l-akbar kriżi għal dawk li qed jgħixu f'dan ir-reġjun, imma din hija teddida wkoll għall-Ewropa kif qal is-Sur Mauro. Jiena naqbel miegħu. Aħna għandna l-opportunità wkoll illi din nibdluha fi żvilupp pożittiv u nilqaw kontra traċedji bħal dawn fir-reġjun tal-Mediterran. Jiena favur eh, kliem onest u naħseb li l-Parlament kien xifti aktar rapidu fir-rispons tiegħu meta mqabbel mal-Kunsill. Fl-aħħar minuta aħna nnexxinna nniedu azzjoni mill-koalizzjoni kienet ta' tissem tagħha ġewwa Bengazi u salvat il-ħajjiet ta' ħafna persuni. Sa liema punt il-politika barranija konġunta tal-Unjoni Ewropea hija effiċenti. Dan il-punt irridu niddiskutuh maħniex maquda mija fil-mija. Iżda ħafna kwistjonijiet sar bil dwarhom. U din kienet xi ħaġa essenzjali biex jinstab l-aħħar l-aħjar rispons fil-11 ta' Marzu Fis-summit il-kapi ta' statu ta' gvern iddikjaraw li Gaddafi għandu jitlaq u aħna irridu nistabilixxu kuntatti mal-Kunsill Libjan u l-awtoritajiet Libjani għandhom iħallu l-għajnuna umanitarja tidħol fil-pajjiż aħna iddeċidejna li konna se nerġgħu nirrevedu l-kuntatt tagħna mal-viċinat tal-nofsinhar u hemm bżonn ta' wkoll bidliet demokratiċi aħna qbilna li l-għajnuna finanzjarja trid tiżdied taħt ċertu kundizzjonijiet rridu nsaħħu il-rabtiet ekonomiċi u ngħinu wkoll il-bidliet soċjali fil-qasam f'din iż-żona. Skont l-aċċess għas-suq il-mobilità u il-flus u dawn huma l-setturi fejn aħna rridu nintervjenu nagħmlu progress. Mbagħad fil-21 ta' Marzu il-Ministri tal-Affarijiet Barranin saħqu dwar dawn l-impenji. Sa dak iż-żmien id-deċiżjoni tal-1973 tal-Kunsil ta' Sigurtà ġiet stabilita wkoll u wkoll id-deċiżjoni tas Summit ta' Pariġi. L-implementazzjoni tagħha qatt trid tibda żda. Aħna konna rapidi ħafna meta nedejna s sanzjonijiet u aħna sħaqna dwar l-impenn tagħna fl-għajnuna tal-ċittadini tal-Libja. Il-politika barranija konġunta jista' jkun għadha mhix perfetta fit-ħaddim tagħha iżda saru deċiżjonijiet importanti. Anke jekk fl-aħħar minuta xorta waħda saru fil-waqt. Grazzi, Ministru, il diskussjoni issa hija magħluqa. Fuq l-agenda issa għanna l-istqarrijiet tal-Konsillu tal-Kommissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Ġappun u dan jinkludi l-allam tal-impjant